Good morning. Uh, it's 9.01 and... Mela Hennibdo, u dawk li koordinaturi li mhuwiex prezenti, eh, lazla fideo mhux vera. Mela, issa nixtieq ngħidilkom xi ħaġa fuq ir-riżultat tal-laqgħa tal-koordinaturi tal-bieraħ. L-adozzjoni tal-aġenda ta' frar ġiet adottata bl-emendi li għamilna u ddeċidejna fuq ir-rapporti u opinjonijiet tar-rapport ċittadinanza aħna qbilna illi nipproponu illi nħalluha li aħna bħala peti nieħdu over dan ir-rapport u dan nagħmluh bħala report ta' inizjattiva. Jekk jaqbel il-libe, ovvjament tinsaqsu għal awtorizzazzjoni mbagħad ikun hemm il-ħatra tar-rapporter. Fuq l-opinjoni għal rapport EFCO u ċ-ċarta ta' drittijiet fondamentali tal-Unjoni Ewropea u fil-qafas istituzzjonali u l-koordinaturi għar li il-regola 50 plus tiġi applikata u l-grupp tal-ħodor ser jaħtru rapporter u ħalsu żewġ punti. Issa għall opinjonijiet l-oħra għabinna illi jiena se nagħmel opinjoni fuq il-UN Report Monitoring għall-applikazzjoni tal-liġi komunitarja bħala president ta' dan il kumitat il-li FDD għamel opinjoni fuq ir rapport ITRE fuq il-proposta direttiva tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill għall promozzjoni tal-enerġija għal sorsi li jġeddu u l-SND se jagħmlu l-opinjoni għar rapport empli għal koordinazzjoni tas sistema tas sigurtà soċjali. U mbagħad morna rakkomandazzjoni tikkontestati u hawnhekk m'iniex ser nirrepeti ċifri kollha se jkollkom l-informazzjoni dettaljata bil-miktub u l-istess jot għal B items. U hemm kollox fil-riżultat bil-miktub u mbagħad għamilt rapport mill-konferenza ta' presidenti fuq il-punt importanti ħafna tlestija tal-Brexit fejn il-CCC kella laqa ma' Barnier u Verhofstadt. Iż-żewġ negozjaturi tal-Brexit wieħed tal-kull istituzzjoni u aħna se niddiskutu eh, din il-ħaġa dan is-suġġett fi frar u għalhekk kunu lesti għal diskussjoni birqa ħafna fuq it-lestija għal Brexit fuq il-laqa ta' frar. Mbagħad morna għal fact-finding missions u ismih hemm missjoni eh, lejn l-Iżvezja bħalma tafu u din diġà se tkun fil-20 ta' frar u għatfad lilkom iż-żmien biex tiġu nistaw niċċevu iktar eh, fil-Svezja se jkun ukoll ukoll missjoni fuq id-diskriminazzjoni tal-person number ġifiri in-numru tas-sigurtà soċjali u minajnek eh, minajr ma jkollok din numru tkun situazzjoni diffiċli ħafna f'pajjiż u għalhekk il-kumitat tagħna jista' jagħmel differenza għalhekk inħeġġitkom biex tinaqdu magħna għal din il-fact finding mission illi se jkollha bħala president lil pal. U to Spain, it will be held on, on in May. U f'Mejju fil- 22-23 eh, se jkun hemm il-missjoni fuq il-Missing Babies u il-koordinaturi ġew mistednin jibatu l-ismijiet tal-parteċipanti qabel eh, il-ħamis tax ta' frar. U aħna ta' april, skużawni, aħna wkoll rajna l-ismiħ li se jkun hemm u e, safrar il-koordinaturi sottomettu l-opinjoni tagħhom mbagħad binna fuq l-iskadenza ta' dan is-smih e, fl-ewwel e, parti tas-sena, jiġifieri il-Kumitat Libe Peti ta' 25 ta' April fuq dawk in-nies li m'għandhomx stat. u mbagħad l-4 ta' Mejju fuq diskriminazzjoni tal-operazzjoni tal-minoranzi, mbagħad 21 ta' Ġunju il-fiduċa mill-ġdid fil-proġett Ewropew Umbat ħadna nota ta' bidliet approvati għal regoli ta' proċedura li daħlu fis-seħ fis-16 ta' jannar ta' din is-sena u għalhekk ħadna nota ta' dan u adottajna wkoll linji gwida interni fuq riżoluzzjonijiet osra illi se u pala linji gwida interni li kellna minn qabel. Madħadna nota tal-Petty Porter u konsidrajna żewġ kwistjonijiet fuq l-usu ta' lingwaċi u drittijiet tar reporters u mbagħad tal-aħħar ma kienx xem anzi xejn iktar konkludejna fil-ħin u issa mela ħemmorru għal laqa tal-lum. U se nibdew bil-votazzjonijiet. Eh, punt 11 opinjoni fuq l-approssimazzjoni ta' liġijiet, regolamenti u dispożizzjoni ta' amministrativi tal-Istati membri fuq il-ħtiġijiet ta' aċċessibilità l prodotti u servizzi. Il-rapporter hija s-Sinjura Kuneva u miex prezenti nittamaw li ġeja imma ma naħsibx li għanna bżon ndumu naf li hemm membri neqsin imma għaliex nipposponu l-vot għandna bżonn inkomplu għaddejjin. Iva, għaliex le, Iva, Margaret, għandek raġun. So what? Mela. Ħen istennow mela biss. Signora Koneva qegħdin nippreparaw il-vot fil rapport tiegħek. Είσαστε εντάξει tora. Prohorume. Mela, se, nibdow. Emenda 217, favur, kontra, astenzjoniet adottata. 218, favur, kontra, astenzjoniet, eħen ċekjaw. Now let's close the vote. Votazzjoni maluqa. Tajjeb, mela, ekwal ħaġa, approvat vot wieħed. Issa 219 eh, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Issa immorru għal 220 favur, kontra, astenzjoniet, maddiċ. 222 favur kontra astenzjoniet maddeċ. Kom testa kompromess favur kontra astenzjonijiet għadda. 224 favur kontra astenzjoniet maddeċ. Iva, nitċekja għalix le. And we close the... u l-votazzjoni. Maddeċ. 225 favur kontra astenzjoniet għaddit 226 favur kontra astenzjoniet għaddit kompromess 11 favur kontra astenzjoniet għadda 228 favur kontra astenzjoniet għaddit 28 favur kontra astenzjoniet għaddiet 29 favur kontra astenzjoniet għaddiet 30 favur kontra astenzjoniet din għandi bżon niċċekkja. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Araw ftit. Maddiċ. Iva, Jina kon se noħodhom bħala blok ma mela ma nistawx 31 favur. Kontra stenzjoniet, għaddit. 32 favur. Kontra stenzjoniet, għaddit. 33 favur. Kontra astensjonijiet għaddit. Niprofa niħu 34 sa 229 on blok favur kontra astenzjonijiet għaddit, għaddu għanzi. Issa 230 favur Anzi, 229 favur. Kontra. astenzjonijiet għaddit. 230 favur. Kontra. astenzjonijiet maddiċ. Issa nistanieħu sa 236 on blok. Le, 231 favur. Kontra. astenzjoniet maddiċ. 232 favur. Kontra. astenzjoniet maddiċ. 233 favur. Kontra. Astenzjonijiet din għandi bżon iċċekkja. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 234 favur. Kontra. Astenzjoniet. L-istess maġġoranza għaddit. 235 favur kontra. Astenzjoniet maddiċ. 236 favur. Kontra. Astenzjoniet maddiċ. Issa 40 favur kontra astenzjoniet għaddit. 41 favur kontra astenzjoniet għaddit. 42 favur kontra Astenzjoniet għaddit. 43 favur kontra astenzjonijiet aħjar niċċekjaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Iva. Għaddit bi kbir. 229 favur kontra astenzjoniet. Issa 240 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Kompromess 12 favur kontra astenzjoniet għadda. 45 favur kontra astenzjoniet għadda. Kompromess 13 favur kontra astenzjoniet għadda.

maddiċ. 249 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 250 favur kontra għajan iċekja. Votazzjoni miftuħa. 250 qed nivotaw fuq l-emenda 250. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. 251 favur. Kontra? astenzjonijiet l-istess maġġoranza adottata. Kompromess 14 favur kontra astenzjoniet għadda. 255 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 256 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 257 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 258 favur. Skużawni, tata president Iva, 257 tudu ċek mela l votazzjoni. 257 votazzjoni malu għassa. Iva, għaddit. 258 issa favur. Kontra, astenzjonijiet nasib l-istess maġġoranza ġifiri għaddit Mbagħad 259 favur kontra astenzjoniet m'għaddiċ 260 favur kontra astenzjoniet m'għaddiċ. Test għadda kompromess 15 favur kontra astenzjoniet ma għadda. 264 favur kontra astenzjoniet Aħjar niċċekjaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 265 favur kontra astenzjoniet għaddit 266 favur kontra astenzjoniet maddeċ kompromess 16 favur kontra astensjonijiet għadda. 269 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 270 favur kontra astensjonijiet għaddit. 271 favur kontra stenzjonijiet maddiċ 272 favur kontra astensjonijiet maddiċ Kompromess batax, favur kontra astenzjoniet, għadda. 275 favur kontra astenzjoniet, għaddit. 276 favur kontra astenzjoniet, maddiċ. 277 favur kontra astenzjoniet, maddiċ. 48 favur kontra astensjonijiet għaddit. 278 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 279 favur kontra astensjonijiet għaddit. 280 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 281 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 282 favur kontra astensjoniet għaddit 49 favur kontra astensjoniet għaddit 283 favur kontra astensjoniet maddiċ kompromess 18 favur kontra astensjoniet għadda kompromess 19 favur, kontra, Astenzjoniet? għadda. Amenda 52 favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. 288 favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. 53 favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. 289 favur, kontra, astenzjoniet, maddiċ. 54 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 209 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 291 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 55 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 292 favur kontra astenzjonijiet għen Votazzjoni miftuħa. 292. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Maddiċ. 56 u 293 identiċi favur kontra astenzjonijiet għaddit. Għaddew. Emenda 57 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 295 favur kontra astenzjonijiet għaddit kompromess 20 favur kontra stenzjoniet għadda. 297 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 298 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 299 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 300 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 301 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 302 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 303 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 304 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Kompromess 21 favur kontra astenzjonijiet għadda. 306 favur kontra astenzjoniet, għaddit. 307 favur kontra astenzjoniet għaddit. 308 favur kontra astenzjoniet għajan iċċekjaw. 308 votazzjoni miftuħa għal verifika. U nalqu l-votazzjoni u għaddit. 360 favur favur, 360 favur, kontra, astenzjoniet għaddit. 314 favur, kontra, astenzjoniet maddiċ. Kompromess 22 favur, kontra, astenzjoniet għaddit. Issa morru għal 62 favur, Iva, 23 l-ewwel, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Issa 318 favur kontra stenzjoniet għaddiet. Kompromess 24 favur kontra stenzjoniet għadda. 65 favur kontra astenzjoniet aħjan iċċekjaw. Niftħu l-votazzjoni u votazzjoni maluqa u mandiċ. Issa mmorru għal 321 favur kontra astensjonijiet mandiċ. 322 favur kontra astensjonijiet għaddit. 323 taqa u 324 favur kontra astensjonijiet għaddit. 325 favur kontra ma deċ 158 favur kontra astensjonijiet għaddit Amenda wieħed u 160 favur kontra astensjonijiet għaddew. Kompromess wieħed favur. Kompromess wieħed favur kontra astenzjoniet għadda. 165 favur kontra astenzjoniet għaddit. 3 favur kontra astenzjoniet għaddit. 166 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 167 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 168 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Naħja neċekjaw, niftħu l-votazzjoni għal 168. 168. Votazzjoni maluqa u ġiet adottata. And we move to 169 in favor, against, abstentions rejected. 170 in favor against abstentions rejected uh, number four in astensjoniet erba favur We astensjoniet to 171 favor, contra, astensjoniet maddiġ kompromess 2 favor, contra, astensjoniet għaddit Numenda sitta, favor kontra, sanzjoniet, għaddit. Emenda seba, favur, kontra, sanzjoniet, għaddit. 174, favur, kontra, sanzjoniet, maddiċ. Kompromess tlieta, favur, kontra, astenzjoniet, approvat. 177 favur, kontra, astenzjoniet, adottat emenda disa favur kontra astenzjonijiet għaddit. 178 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 179 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 10 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 180 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Kompromess serba, favur kontra astenzjoniet, għaddit. Tnax, favur kontra astenzjoniet, għaddit. 183 favur kontra astenzjonijiet mattut. 184 favur kontra astenzjonijiet mattut. 185 favur kontra astenzjoniet, għaddit. Kompromess 5 favur kontra astenzjoniet għaddit. 14 favur kontra astenzjoniet għaddit. 189 favur kontra astenzjoniet għaddit. Le maddiċ, zbalti għaj, tajt il-President kelli najt eh, maddiċ, maddiċ. 190 favur kontra astenzjoniet maddiċ menxa fejn iċċekjaw. Mela, mija 190 għal-kontroll. il-votazzjoni maluqa maddiċ. 191 favur kontra astenzjoniet. Sen kontrollaw kol. Xkolkom xtamlu, signori. Mela, votazzjoni maluqa. Għaddit pot wieħed biss. 192 favur, kontra. Astenzjoniet, maddiċ. Kompromess 6 favur. trid tiċċekkja, 192 miftuħa għal kontrol, sinjuri. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess sitta, favur kontra astenzjonijiet għaddit. Naddu għal 195 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 196 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 197 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 198 favur kontra, astenzjoniet maddiċ. 199 favur, kontra, astenzjoniet maddiċ. 16 favur, kontra, astenzjoniet għaddit. 200 favur, kontra, astenzjoniet maddiċ. Kompromess 7 favur, kontra, astenzjoniet għaddit. 203 favur, kontra astenzjonijiet għaddit 204 favur kontra ma astenzjonijiet maddiċ kompromess 8 favur kontra ma astenzjonijiet għaddit 19 favur kontra ma astenzjonijiet għaddit 206 favur kontra ma astenzjonijiet maddiċ 207 favur kontra ma astenzjonijiet għaddit 20 favur kontra astenzjoniet għaddit 21 favur kontra astenzjoniet għaddit 22 favur kontra astenzjoniet għaddit 208 favur kontra astenzjoniet għaddit. 209 eh, favur kontra astenzjoniet għaddit 210 favur kontra eh, eh, s sereġa 210 favur kontra astenzjoniet għaddit 23 favur kontra astenzjoniet għaddit kompromess 19 favur 9 eh, favur kontra astenzjoniet għaddit 213 eh, favur kontra astenzjoniet maddiċ 214 favur kontra astenzjoniet maddiċ 215 favur kontra għal-sensenijiet għaddit 24 favur kontra e, e, irridu nikkontrolla għadi e, se niftaħ il-votazzjoni fuq il-kontroll fuq il-24 votazzjoni maluqa għaddit vot wieħed biss mela ngħaddu għal 216 favur kontra assenzjonijiet għaddit 66 favur kontra astenzjoniet għaddit. 67 favur kontra astenzjoniet għaddit. 326 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 68 favur kontra astenzjoniet għaddit. 69 favur kontra astenzjoniet għaddit. Mela, eh, forse eh, nista' nieħu dak blok kollha flimkien għal 73. Eh, qed tgħidu le, le, mela, mela 70. Le, 71 favur, 70 eh, favur kontra għas-sezzjonijiet għaddit. 71 favur kontra sezzjonijiet għaddit. 72 favur kontra għaddit għaddit. 73 favur kontra sezzjoniet għaddit. 74 favur kontra sezzjoniet għaddit. Għani eh, kontrollaw il-74, il-fazzjoni miftuħa, votazzjoni kważi maluqa, hemm xi ħadd li jrid jivvota. Iva, għalaqna l-votazzjoni maddiċ. 75 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 76 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Tajjeb, mela, nistaw neħdu flim, kolla flimkien is-77 sa paġna wahda, eh, u design. 77 79 sal-91 favur kontra astazzjonijiet għaddit. Mela, issa forsi nistaw naddu sa neħdu sa 102 eh, kolla flimkien 92 sa 102 eh, favur kontra astazzjonijiet għaddit. 103 favur Eh, favur 103 kontra astenzjoni taddit. Mela, nistaw neħdu kolla flimkien 104 sal 115 favur kontra astenzjoniet għaddit. U minn 116 sa 127 favur le sal 125 116 sal-125 favur kontra astenzjonijiet għaddit 126 favur kontra astenzjonijiet għaddit 127 favur kontra astenzjonijiet għaddit mela nista' 128 favur kontra astenzjoniet mantiċ 129 favur kontra astenzjoniet mantiċ 130 favur kontra astenzjoniet għaddit 131 favur kontra astenzjoniet għaddit Mela nista' nieħu l-bqija ta' dik il-paġna sal-140. Le, all right, tajjeb. Mela, wieħed wieħed 132 favur kontra astensjoniet għaddit. 133 favur kontra astensjoniet għaddit. 134 favur kontra astensjoniet għaddit. 135 favur kontra astensjoniet għaddit. 136 favur kontra astensjoniet għaddit. 137 favur kontra astensjoniet għaddit għan nikontrollaw. 137 um, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, maddiċ. 138 favur, kontra, astenzjoniet, maddiċ. 139 favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. 140 favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. 141 favur kontra sezzjonijiet għaddit. 142 favur Mela, 142 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 143 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 144 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 145 favur kontra assenzjoniet għaddit. Nista nieħu kollha flimkien eh, nista l-bqija kolla flimkien sa sa 157 eh, sa 154. Eh, mela, 146 sa 154. kolla flimkien favur? 151 Le, le, għal xejda. 146 sal sal 151, kolla flimkien. Favur? Kontra? Astazzjoniet? Għaddit. Issa, 152 favur? Kontra? Astazzjoniet? Għaddit. 153 favur? Sen kontrollaw il-152 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit, vot weħbis. 153 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 154 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 155 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 156 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 157 favur kontra astenzjonijiet ta' 327 eh, eh, favur kontra astenzjonijiet deċ. Eh, 328 favur kontra astenzjonijiet maddiċ u issa se nivotaw fuq l-opinjoni abbozzata kollha kemmi se nagħmlu hekk mod elettroniku votazzjoni miftuħa. Forsi ħadd nesa? Jivota kulħadd ivota? Iva, tajjeb, votazzjoni magħluqa. U eh, għaddiet prosit lis-Sinjura Koneva. Mela ngħaddu għal li miss u din hija l-opinjoni fuq l-interpretazzjoni u l-implementazzjoni tal-ftehim interistituzzjonali għal tfassila ħjar tal-liġijiet. So, amendment one in favor? Emenda wieħed. Favur? Kontra? Assenzjoniet? Għaddit. Mela, nikontrollaw l-emenda numru wieħed. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U għaddit. Eh, tini emenda. Eh, tielet emenda. Favur? kontra assenzjoniet maddeċ. Numru erba favur kontra astenzjonijiet se la. Votazzjoni miftuħa. Nimenna numru erba. votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda 5, favur, kontra, assenzjoniet, għaddit. Emenda 6, favur, kontra, assenzjoniet, maddiċ. Emenda 7, favur, kontra, assenzjoniet, maddiċ. Emenda 8, favur, kontra, assenzjoniet, għaddit. Emenda 9, favur, kontra, assenzjoniet, għaddit. Emenda 10, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. 11 favur kontra sezzjoniet għaddit. 12 favur kontra ma sezzjoniet se nikkontrollawa. Emenda 12, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Mela votazzjoni magħluqa. Baddiċ. Vot wieħed. Emenda 13 favur kontra assenzjoniet, għaddit. E, L-14 favur kontra assenzjoniet, għaddit. E, emenda orali għal e, paragrafu 5 favur kontra assenzjoniet, għaddit. 15 favur kontra assenzjoniet, se kontrollawa. L-emenda 15. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Ma ddiċ. U araw kif eh, ma ġietx adottata. L-emenda 16 favur? Taqa. Taqa. L-emenda 18 favur? Kontra astenzjonijiet għaddit. Taqa. L-emenda 17 taqa minħabba l-emenda rali li ġiet adottata. Bekk naddu għat 19 votazzjoni maqsuma, ferba eh, partijiet eh, l-ewwel parti favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Tini parti favur, li ma ċidu tikkontrolla, 18. Insa neġa l-ura 18. Se nikontrollaw li ġiet adottata, adottata. E, l-istess ġiet tiċċekja? Mela t-tieni parti. Favur? Kontra? Astenzjoniet? Għaddit. it tillet parti. Favur? Kontra? Astenzjoniet? Għaddit. Il-raba parti. Favur? Kontra? Astenzjoniet? Għaddit. 20 favur? Kontra? Astenzjoniet maddiċ. 21 favur kontra astenzjoniet għaddit. 22 favur kontra astenzjoniet għaddit. 23 favur kontra astenzjoniet għaddit. 24 favur kontra astenzjoniet għaddit. 25 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 26 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 27 favur kontra astenzjonijiet se nikkontrollawha. Votazzjoni miftuħa. The vote is still open. Votazzjoni għadha miftuħa u issa magħluqa. U m'għaddiċ. 28 favur kontra astenzjonijiet approvata u nivvotaw issa fuq l-aħħar abbozz. 28 tridu verifika niftħu l votazzjoni mela. Votazzjoni magħluqa ma għaddiċ. Anzi, adottata tgħid il-President. Umbat il-votazzjoni finali, votazzjoni elettronika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Adottata. Proset tassew. Proset rosa u issa ngħaddu. Anzi, dak sur Marja skien tgħid il-President. Skużawni għadu fil ħodu però għadu kmieni. Ngħaddu issa l-opinjoni fuq l-iskambju trasconfinali bejn l-Unjoni u pajjiżi terzi. Suġġetti ieħor protett mill-copyright u drittijiet relatati għal benefiċċji tal-omja u djew dan kella dawk li għandhom problemi bil-vista. we have two different Marrakesh. Mela, għamna kanna tnejn differenti b-Marrakesh. Nieħdu l-ewwel waħda li hija n-numru kom direttiva 201 fuq l-armonizzazzjoni ta' ċerti aspetti tal-copyright u drittijiet relatati fil-soċjetà tal-informazzjoni. Hawnhekk ir-rapporter hija Rosa Esteras Ferragot. Nibdew b'emenda 30. Okay, so we start with... Mela, nibdew b'emenda 30. Favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. 31, favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. 32, favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. Emenda 2, favur, kontra, astensjonijiet, addiet. Emenda 3, favur, kontra, astensjonijiet, addiet l-erba ġiet irtirata mela 33 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 34 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 5 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 35 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 36 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 37 favur kontra astensjonijiet maddiċ, 38 favur kontra astensjonijiet għaddiet, 7 favur kontra astensjonijiet maddiċ, 8 favur kontra astensjonijiet maddiċ, 9 favur kontra astensjonijiet maddiċ, 10 favur kontra astensjonijiet maddiċ, 11 favur kontra kontra astensjonijiet għaddiet. 12 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 13 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 14 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 15 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 16 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 17 favur kontra astensjonijiet maddiċ 18 favur kontra astensjonijiet għaddiet 19 favur kontra astensjonijiet għaddiet 20 favur kontra astensjonijiet maddiċ 21 favur kontra astensjonijiet maddiċ 23 u 22-23 favur kontra astensjonijiet għaddiet Emenda wieħed favur kontra stensjonijiet għaddiet. 24 favur kontra stensjonijiet għaddiet. 25 favur kontra stensjonijiet għaddiet. 26 favur kontra stensjonijiet maddiċ. 27 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 28 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 29 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. U mbagħad il-votazzjoni finali fuq din l-opinjoni in ġenerali. Votazzjoni hija miftuħa. Wissa magħluqa u b'mod unanimu adottata. Nifirħulek Rosa. Issa dik li jmiss ir-rapport rapport ta' Magri Token fuq l-iskambju trasconfinali bejn l-Unjoni u pajjiżi terzi għal accessible format copies għal dak l-affarijiet protetti mill-copyright u drittijiet relatati għal persuni omja jew inkella b'xi diżabilità oħra fil-vita. Fil-vista din hija votazzjoni importanti oħra għal dan il-Komitat. Emenda 6. Favur kontra stensjonijiet għaddiet. 7 favur kontra astensjonijiet għaddiet 8 favur kontra astensjonijiet għaddiet 9 favur kontra astensjonijiet għaddiet 20 favur kontra astensjonijiet għaddiet 21 favur kontra astensjonijiet għaddiet 22 favur kontra astensjonijiet għaddiet 23 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 11 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Il-11 għadin nejdu l-11. Tixtiqu li nerġaw nivvotaw fuq il-11. Tajjeb wiz, mela il-11 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 12 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Numru wieħed favur kontra astensjonijiet għaddiet. 13 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 14 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 15 favur kontra Niverifikaw hawnhekk. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa? adottata. Tnejn favur kontra astensjonijiet għaddiet. Tlieta favur kontra astensjonijiet għaddiet. 16 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 17 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Erba' favur kontra astensjonijiet għaddiet. 18 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 19 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 5 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Votazzjoni finali fuq l-opinjoni kollha kemm hi votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa adottata b'mod unanimu tassew proset Margaret. Issa. and we move on. U ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda. Punt 15, mozzjoni qasira Rizoluzzjoni. Hawnhekk m'għandniex rapporter. Ngħaddi l-kelma direttament lill-Kummissjoni lis-Sinjura Moshammer. Intija il-mikrofon għal-introduzzjoni qasira. Eżis kollegi, jekk se toħorġu mill-kamra għamlu dan fiskiet. Grazzi, President, grazzi ħafna tal-li tajtni din il-possibilità biex fil-qosor nintervjeni fuq din l-abbozz ta' riżoluzzjoni. Aħna konna qegħdin insegwu ismiħ fil-Kumitat Peti f'Ottubru 2016 xi ħaġa li kienet ta' bażi ta' din ir-riżoluzzjoni. Dak iż-żmien aħna sħaqna fuq l-importanza ta' moviment ħieles għaċ-ċittadini tal-Ewropa. Il-moviment eh, liberu huwa l-akbar kisba għaċ-ċittadini Ewropej u f'dan il-kuntest nixtieq niġbilkom l-attenzjoni għar-rapport ta' ċittadinanza li l-Kummissjoni se tadotta llum fejn se naraw x'inhi sitwazzjoni x'saru f'dawn l-aħħar tliet snin u l-Kummissjoni se tgħid x'inhuma l-prijoritajiet fil-qasam ta' ċittadinanza għatlet snin li ġejjin. U nittammaw li jkollna l-possibilità li nippreżentaw ir-rapport ta' ċittadinanza hawnhekk fil-kumitat ta'kom. Dwar ir-riżoluzzjoni mbagħad. Aħna nixtiequ ngħidu li diġa' ġie implementat ħafna fil-leġiżlazzjoni, però l-problema spess tkun fl-infurzar ta' leġiżlazzjoni eżistenti. Hawnhekk nixtieq ukoll niġdulkom l-attenzjoni għall-istqarrija ta' Juncker fejn għaliva l-implementazzjoni tal-liġi komunitarja hija xi ħaġa konġunta. Ma tistax tkun biss il-Kummissjoni li tkun hemmhekk bħala l-gwardjani tat trattati, però huma l-istati membri wkoll li jkunu responsabbli għall-implementazzjoni tal-liġijiet. Però ovvjament se nagħmlu monitoraġġ u niżguraw applikazzjoni xierqa anke f'dan il-kuntest. Id-direttiva 2014 34 fuq l-appoċ u promozzjoni ta' trattament ugwali tal-ħaddima. Hawnhekk nittamaw li bekk nelbu xkiel li jsibu mawċom iċ-ċittadini meta jeżerċitaw id-dritt tagħhom ta' moviment libero. Punt ieħor li jissemma fir-riżoluzzjoni Il-Kommissjoni tagħti gwida l-Istati membri adottajna eh, l-gwida tagħna ħames azzjonijiet fuq id dritti taċ-ċittadinanza u apparti minn hekk nidejna wkoll għodda ta' e-learning ukoll eh, llum dan li tippermetti l-autoritajiet lokali li jkollhom aktar gwida fuq l-implementazzjoni tad-direttiva tal-Moviment Liberu u b'dan nittamaw li eh, drittijiet mogħtija li ċittadini Ewropej ikunu nfurzati aħjar. Nieqaf hawnhekk u jekk għandkom mistoqsijiet nista' nilqahom. Thank you very much. I thank you very much for this and as we all remember. Grazzi. Iva, niftakara dik is-sessjoni dak is-smieħ eh, ta' Ottubru fuq dan is-suġġett u essenzjali iva li nitrattaw ix-xkiel kollha li jsibu mawċhom iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Niftaħ il-mikrofonu issa lill kollegi nibdew bjarek. Grazzi. Ovvjament, din hija riżoluzzjoni importanti ħafna, però hemm ċerti problemi li għandi jiena li nixtieq insemmi issa l-ewwel net titlu. Moviment liberu, għalhekk qegħdin nitkellmu dwar ix-xkiel aħna għal dan il-moviment u xek. Ix-xkiel għax-xogħol ukoll, eh, din hija l-ewwel ħaġa li rridu nindirizzaw. Kwistjoni oħra qegħdin nitkellmu dwar il-politika wiesa hawnhekk u jiena mħasseb li hawnhekk qegħdin nirfsu l-kallijiet ta' komitati oħrajn bħal tal-impjiegi l-emko u uħrajn oħrajn ukoll. Noqogħdu attenti hawnhekk, noqogħdu attenti kif se naġġixxu hawnhekk. Dan żommuh f'moħħkom dwar ir-riżoluzzjoni jien għandi ċerti problemi fit punti differenti. Nixtieq niġbilkom l-attenzjoni għal punti 11, 14 u 21 f'din il-mozzjoni. L-ewwel il-punt 11. Għonek għanna l-impressjoni li l-portabilità tal-benefiċċji ta' sigurta soċjali, però l-fatt huwa li din il-portabilità ma teżistix bħal pensjoni statali jew l assigurazzjoni eh, soċjali. Għalfejn m'għandniex dan, għaliex dan imur kontra trattati, imur kontra il-prinċipju ta' sussidjarjetà wkoll. Għalhekk il-proposta tiegħi hija li nibdlu l-lingwaġġ hawnhekk innaħħu din il-kelma portability u forsi minn floka namlu xi ħaġa oħra. Forsi better coordination xi ħaġek. Għaliex xi ħaġa bħal din diġà nsibuha f'regolament 883 fuq il-koordinazzjoni ta' sistemi ta' sigurtà soċjali u l-istess jgħod ukoll meta semmejt punt 14 il-punt li jmiss ġifieri. Għall-istess raġunijiet hawnhekk ma nistgħux naċċettaw l-armonizzazzjoni ta' tassazzjoni u l-qafas tagħha kif kif insibuha hawnhekk f'punt 14 għaliex qegħdin immorru kontra r regoli ta' sussidjarjetà hawnhekk ukoll. Taraw x'tistgħu tagħmlu forsi tibdlu armonizzazzjoni u tiktbu koordinazzjoni minn flok. Bidla sempliċi bej il-klim u l-aħħar ħaġa punt 21. Aħna rridu nizguraw li l-interessi kemm ta' min jaħdem u ta' min ħaddimhom ikun rappreżentati u importanti li jkollna bilanċ eh, xira hawnhekk għaliex dan huwa l-uniku mod kif nistgħu niżguraw li s-suq tax-xogħol tagħna ikun rappreżentat u msaħħaħ b'mod xira. Ġifri għal darboħra nixtieq niġbilkom l-attenzjoni għal fatt li forsi nistgħu niblu il-lingwaġġ biex intajbuħ, Grazzi. Beatriz. Grazzi, Cecilia. Jena nixtieq ngħidilkom li apparti l-ftehim bażiku li għandna fejn hemm ċerti problemi eh, u xkiel eh, f'dan il-moviment liberu u l-garanziji li nistgħu nagħtu aħna bħala Unjoni u l-Stati Membri aktar ħaġa importanti hawnhekk ikun li l-xkiel li qegħdin insibu ma' dawk li qegħdin isemmu l-petizzjonanti eh, fejn nistgħu naraw li hemm diversi Stati Membri li b'xi mod jew ieħor qegħdin qegħdin ixeklu il-moviment liberu u l-aċċess tas-suq intern Ovvjament, huwa ċar li rridu nrispettaw is-sussidjarjetà u neliminaw il-prassi diskriminatorja u xkiel li mhux neċessarju. Però meta l-istati membri ma jagħmlux eh, dak li għandhom jagħmlu. Però jekk l-anijiet tal-Unjoni Ewropea ma jiġux implementati tajjeb biżejjed permezz tal-Istati membri u jekk ma jkunx hemm saħħa bl blazzjoni li jieħdu, allura mbagħad irridu nagħmlu xi ħaġa aħna. Għalhekk qegħdin hawnhekk aħna dan il-kumitat li lin minn dak li eh, qal il-kollega eh, li jista' jkun hemm duplikazzjoni ma' xogħlijiet ta' komitati oħrajn, jiġifieri naħseb li mhux il-każ din ir-riżoluzzjoni hawnhekk huwa ċar li qegħdin nitkellmu f'isem dak li talbuna l-petizjonanti. Jien ovvjament hawnhekk din ir-riżoluzzjoni qasira nappoġġa b'mod espliċitu rakkomandazzjoni lill istati membri li jimmassimizzaw il-kapaċitajiet teknoloġiċi tagħhom b'mod li adattaw għal realti ġodda marbutin mal iskambju ta' informazzjoni u biex jiżviluppaw b'mod aktar wiesa l-azzjonijiet kollha li hemm bris iċ-ċittadin. M'hemmx eh, skużi blodda li għandna. Imma ta' nġu għal moviment liberu fl-istati membri biex wieħed jaħdem, biex wieħed jistudja, hemm possibilitajiet enormi li mhux qegħdin jiġu sfruttati kif suppost u naħseb dan għandna niftakruh għal daqstant l-opportunitajiet ta' informazzjoni fuq impjiegi disponibbli u fuq opportunitajiet ta' taħriġ fl-istati membri dinja xi ħaġa li tħassibhom liċ ċittadini u dinja xi ħaġa li għandna nqisuha bħala prioritarja hawnhekk biex nagħlaq ngħid li xi bidliet marbutin mar-regoli għal posting ta' ħaddiema dawn għandhom ikunu riveduti b'mod li jkun hemm konformità sħiħa mad drittijiet soċjoekonomiċi tal-ħaddiema. Dawk id-drittijiet li għandna eh, eżistenti fl-Unjoni, grazzi. Grazzi. Angela. Unnet, eh, nistanejt li hawnhekk qegħdin nagħmlu biċċa xogħol tajba b'din ir-riżoluzzjoni għaliex marbuta mad drittijiet fundamentali li eh, għandna problema bihom illum il-ġurnata dan naraw f'diversi petizzjonijiet f'diversi stati membri eh, nafu li qed ikun hemm dan ix għall moviment liberu tal ħaddiema bħal pereżempju fil-każ tal-Belġju li keċċiet qatt ta' persuni Spanjoli u ta' pajjiżi oħrajn mit-territorju tagħhom. Hawnhekk huwa importanti għall grupp tagħna li nżommu tieni paragrafu eh, fejn insibu espress dan it-ħassib għal dawn il-prassi. Naħsbu wkoll li huwa importanti li riżoluzzjoni tirrikonoxxi li l-kriżi u l-miżuri ta' austerità imposti waslu għal żida fil fl-inugwaljanza soċ-ekonomika waslet għal moviment ta' ħafna nies ukoll u danna foħtajja fil-pajjiżi tan nofsinhar. Paragrafu 4 jiddefendi prinċipju ta' ugwaljanza għanek hawn il-fatt ukoll li hemm ċerti pajjiżi li jiġħdu drittijiet lil ħaddiema ta' barra mill-Unjoni. Hawnhekk eh, qegħdin nitolbu l-Istati membri biex ikunu konformi ma' leġiżlazzjoni biex jissalvagwardjaw id-drittijiet tal-ħaddiema. Naħsbu li huwa neċessarju li jkun hemm definizzjoni ċara tal kundizzjonijiet mod li ċittadini tal-Unjoni u r-residenti ta' pajjiżi terzi u l-membri tal-familji tagħhom ikunu jistgħu jibbenefikaw mid-drittijiet soċjali. Punt ieħor li naħseb li huwa fundamentali huwa referenza għax kiel marbut mal-moviment liberu għal membri tal-LGBTI. Eh, il-kwistjoni ta' żwiġijiet eh, ta' dawn il-persuni hawnhekk għandna diskriminazzjoni wkoll għaliex hawnhekk għedin inxaklu l dawn in-nies milli ikollhom aċċess għas servizzi u drittijiet. Eh, għalkemm ir-riżoluzzjoni qiegħda twassal kompromess naħseb xorta waħda nagħmel appell lill partit Popolari Ewropew b'mod li jagħmel eżerċizzju ta' responsabilità u jiffoka fuq il-petizzjonijiet u mhux l-interessi tal-gvernijiet. Eh, naħseb li m'għandniex inkomplu ndajfuha din ir-riżoluzzjoni eh, aħna minna tagħna tal-gwe nżommu l-appoċ tagħna. Hemm bżonn però nifokaw fuq il-petizzjonijiet infushom. Thank you. Grazzi ħafna Eleonora jmississa. Nixtieq nirringrazzjak, President. Din ir-riżoluzzjoni kif qalu l-kollegi tanalizza il-punti kritiċi li ħarġu minn ħafna petizzjonijiet illi ċavejna u jina naqbel bisħiħ fuq il-ħtieġa illi nisħu illi ma jridx ikun hemm diskriminazzjoni, ma nistgħux intolleraw diskriminazzjoni l eżerċizzju tal-libertà fondamentali minna ħadda ċittadini bħal pereżempju il movement ħieles l unjoni Ewropea. Dawn id-diritti bażiċi u il ħarsin legali illi huma marbutin ma' din il-libertà ma' dan il-ħalsin jidru li huma jew kompromessi jew miċħuda minħabba anki l-aspetti soċjoekonomiċi u finanzjarji u għalhekk għandna bżonn waslu messaġġ ċaru tont illi ngħidu li ma nistawx ntolleraw dawk iċ-ċittadin eh, ċittadini Ewropej illi mbagħad eh, jitkaċċew mit-territorju tal-Unjoni Ewropea. U ovvjament ir-raġunijiet ma jkunux legali li wieħed jista' forsi eh, jagħmel rikors kontrihom, imma ikun biss aspett ta' opportunizmu u naraw illi l-liġijiet eh, liġijiet u l-prinċipji ġu mawġin. U fl-istess waqt aħna ma nistawx nismerrow il-mġiba ta' dawk l-istati membri illi jħolqu xkiel arbitrarju inġustifikat għal dak li huwa pereżempju l-ispejjeż għal kurat tas-saħħa eh, transkonfinali. U għalhekk ma nistawx nintolleraw l lanqas il kasistika illi qed isiru dejjem iktar lok ta' tħassib jiġu mill-petizzjonijiet nirċevu fuq id-drittijiet fuq il-post tax-xogħol kif ukoll il-benefiċċji um, soċjali u s-sigurtà soċjali u għalhekk aħna nabżon naġlu biex nirrikonoxxu wkoll anki d diplomi l kwalifiki professjonali minnaħa tal-istati membri kif ukoll proċeduri amministrativi biex hekk inneħħu l-riċni stess diskriminazzjoni u investigazzjoni li jdumu ħafna minnaħa tal-istati membri u għalek jekk il-moviment eh, ħieles ukoll huwa prinċipju bażiku tal-Unjoni Ewropea ma jistawx ma jorboċ f'mument storiku delikat bħal dan illi xekk il-mobilità ta' ċittadini għandhom bżonn ikollhom l-espressjoni libra fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq livell Ewropew biex hekk nadattaw miżuri li jistgħu jgarantixxu il-ħarsien ta' dħul ta' xogħol li jagħtu d-dinjità u għaljanza li ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea u l-politiki ta' austerita u id-disprament u id-drammi li ġew magħhom għandhom bżonn jiġi limitati biss għall-arkivi tal-istorja tal-Unjoni Ewropea. Kju, Mrs. Grazzi, Signora Tanoka, Mrs. Grazzi, President. Jiena wkoll nixtieq intendi l-importanza ta' din ir-riżoluzzjoni. Aħna ressaqna numru ta' emendi u proposti f'dak li għandu xaqsam mal-kamp ta' applikazzjoni tal-persuni illi għandhom bżonn igawdu mill-moviment ħieles minn dan id-dritt u l-protezzjoni ta' drittijiet soċjali tagħhom u d-dritt li jaħdmu. Paragrafu wieħed. Naħsbu il il-kamp ta' applikazzjoni hemm bżonn jitwessa mhux biss għal ċittadini mhux tal-Unjoni Ewropea familji tagħhom, imma wkoll għal residenti li jkunu ilhom fuq it territorju ċittadini ta' pajjiżi terzi li dan id-dritt tagħhom huwa mħares minn direttiva xirqa imma la volja tirrigwarda ċ ċittadini ta' pajjiżi terzi ma tiġix u implementata u lek il-paragrafu 4 wkoll importanti ħafna meta qegħdin insemmu dawn il-ħaddiema mhux tal-Unjoni Ewropea. Inna emma mamżon inżidu wkoll referenza għal liġi fis-seħħ tal-Unjoni Ewropea paragrafu 9 wkoll importanti ħafna. Anki skont ir rapport eh, tal-Eurostat u servizz speċjali tiegħu mi possibiltajiet illi ikun hemm da servizz speċjali fuq id-dejta ta' statistika għal ħarsien ta' drittijiet soċjali minn u trasferiment ta' dawn drittijiet minn stat membru għal ieħor. Forsi wara din ir-riżoluzzjoni inkunu nistgħu nibatu neżitu lill-Eurostat biex nattiraw l-attenzjoni tagħhom nafu, speċjalment dawk illi huma involuti fil-grupp fuq it-tfal, illi il-problema tal-movement ħieles huwa marbut mal-problema tal-irtirar rinforzat tat tfal mill-familji u l-adozzjoni mingħajr kunsens. sens Permezz tal-opinjoni tagħna dawn il-fenomeni huma marbutin ma' xulxin u meta ħaddiem ċittadin tal-Unjoni Ewropea li qed joqgħod f'stat membru ieħor jitratta din il-problema ta' nqas ta' sigurtà u ma jgawdix il-drittijiet tal-familja, dan huwa marbut mad-dritt tal-movement ħieles tal-ħaddiema. Sanzjonat mit-trattati dan huwa aspett importanti ħafna li hemm bżonn enfasizzaw jiġifieri ir-rabta li hemm mad-drittijiet tal-familja u l muviment ħieles tal-ħaddiema u għalhekk aħna ntennu l-importanza ta' dan l-aspett biex jiġi nforzat fil-paragrafu 15 ta' din ir-riżoluzzjoni u dak li għamu marbut mill-qrib ukoll hija l-interpretazzjoni tat terminu habitual residence. Aħna tinsimu f'paragrafu 10 imma huwa importanti ħafna illi dan it-terminu ngħidu illi l-aħjar definizzjoni skont il-liġi komunitarja ta' dan it-terminu imma l-menu għandna bżonn armonizzazzjoni fl-istati membri fuq dak illi tassew jott bħala habitual residence iva nistgħu nkomplu b'din id-diskussjoni fit-tul imma l-ħin qed jafas għandi żewġ kelliema oħra Pita Jar u s-sur Marjas u ngħaddi l-kelma lilkom u mbagħad qed nagħlaq il-lista. U nerġa' niġu lura għal dan il-punt wara li nisma' l-interventi tagħkom. Pita, jekk jogħġbu. Iva, grazzi ħafna, President punt ta' prinċipju l-ewwel nett biex nibda d-diskors tiegħi. Kif qalet il-Presidenza, dan huwa strument partikolari tal-Kumitat Riżoluzzjoni Qasira m'għandna bżonn ovvjament irriklamaw dan il-punt lill kumitati l-oħra biex huma jifmu mhux jaħsbu li huwa x'intervent kontra x'attività tagħhom u għalhekk huwa importanti nużaw dan l-istrument mod responsabbli f'kooperazzjoni mal-kumitati l-oħra. Jiena grat ħafna lis-sekretarjat kien hemm żewġ laqat mal-membri biex nippruvaw nikkoordinaw it-test u innotajna matul id-diskussjonijiet li se jkollna naraw kif l-affarijiet jiġu espressi fil-paragrafu 11 pereżempju għandna stat membru illi qed jitkellem fuq il-pensjonijiet u li mbagħad jiġu trasferiti f'stat membru ieħor forsi tfassil ma tantxu eleganti, imma mod ġenerali nagrat ħafna li x-xadaw rapporteur sur segretarjat li l-punti tagħna li ħassejna fl-PP li kienu importanti sempi l kuntratti tax xogħol fil-Polonja, dan il-punt hemm bżonn jiġi inkluż kif ukoll ir-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali hemm bżonn jiġi inkluż. U għalhekk naħseb fl-aħħar mill-aħħar inkunu nistgħu nappoġġaw din ir-riżoluzzjoni fil-vot u anki fil-votazzjoni nominali mbagħad naraw votazzjoni maqsuma. Nirrepeti dak li għadt il bieraħ grazzi ħafna lis sekretarjat u nittama li fil-futur b'dawn ir-riżoluzzjonijiet osra natu l-President ir responsabbilta li tiġestixxi l-proċedura ovvjament għandu diskutejna minn kollu il-bira. Segretarjat kellhom l-idea illi jiġbru kemm jista' jkun membri biex jiffasslu din ir-riżoluzzjoni. Grazzi ħafna, Peter, issa is-Sur Marjas. Grazzi għal din ir-riżoluzzjoni li hija importanti għax toqgħod il-kwistjoni tal-moviment ħieles fil-qafas tal-Unjoni Ewropea u l-iżjed fuq il movement ħieles tal-ħaddiema. Din hija libertà importanti li ġiet mill-bidu net mill dak li kienet illi EC imma ma ġietx implementata kif qegħdin naraw issa minħabba l-kriżi ekonomika issa għandna eluf ta' ċittadini tan nofsinhar tal-Ewropa illi jiċċaqalqu jmorru eh, lejn it-tramuntana tal-Ewropa fil-Greċja mill-adozzjoni tal-memorandum speċjalment iż-żgħażagħ tad-dinja xjentifika ħaddiema żgħażagħ eh, tobba qed jemigraw lejn it-tramontana tal-Ewropa dan jgħod mhux biss għall greċja mal portugal u pajjiżi oħra tan-nofsinhar tal-Ewropa. U għalhekk qed nuru bil-provi hawnhekk illi id-drittijiet tagħhom meta jmorru f'dawn il-pajjiżi ta' akkoljenza għandhom problemi bit-taxxa, bis-sigurtà soċjali u s-servizzi l-oħra kollha li jeżistu fit-tramuntana tal-Ewropa u lek aħna forsi tafu irċevejna ħafna petizzjonijiet fuq dawn il-każijiet ta' diskriminazzjoni li jeżistu fil-pajjiżi differenti u kwistjonijiet ukoll eh, huma uh, importanti li għandna bżonn nittrattawhom b'ċerta serjetà għax dawn huma problemi importanti. Nixtieq nagħti attenzjoni tagħkom fuq xi ħaġa ma tantx qed nifhem sew fl-ewwel paragrafi jidher li hemm problemi forsi żball u se naqra bl-Ingliż. Remove any discriminatory practices and unnecessary barriers for their rules for EU citizens and their family members. Okay, make it Ġifiri l-Ewropej u l-familji tagħhom tajjeb s'issa ma tinkompli bl-Ingliż. Slej. Rules for EU citizens and their family members who are not EU nationals. Αυτό για μένα είναι λάθος. Ġifiri li mumiex ħaddiema jew ċittadini pjuttost tal-Unjoni Ewropea dan huwa żball għalija għax m'hemmx ċittadin Ewropew li huwa ta' ċittadinanza Ewropea ġifieri għax iċ-ċittadinanza tiddependi mill-fatt illi wieħed jagħmel parti jiġi minn pajjiż tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk fuq minna din nitkellmu hawnhekk ċittadini tal-Unjoni Ewropea li ma jiġux mill-Unjoni Ewropea din hija ħaġa ġdida qegħdin nipproponu definizzjoni ġdida ta' dik li hija ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea. Nixtiequ nitkellmu fuq ċittadini oħra tal-Unjoni Ewropea illi ma jiġux mill-istati membri naħseb dan huwa żball għandna bżonn inneħħu din il-parti ngħidu bl-Ingliż. Benefit the right to entry etc. Kienx perblagin, non biżu. Ġifiri naħseb li hawnhekk hemm raġuni oħra, jew forsi hemm xi teorija oħra fuq ċittadinanza Ewropea li nkunu nistgħu niksbu mingħajr wieħed ikun membru tal-istat membru. Din hija ħaġa ġdida għalija jiena għallim jiena naf xi ċittadinanza Ewropea minn meta inventajna dan it-terminu jiena ktibt iktar minn 200 uh, eh, pubblikazzjoni fuq dan it-terminu. President, grazzi ħafna xtieq infakkarkom imma hemm bżonn ngħid li r-risoluzzjoni qasira suppost tifoka fuq il-problemi speċifiċi illi l-petizzjonanti intaqgħu magħhom u l-iktar tappella għall-implementazzjoni aħjar ta' risoluzzjoni fis seħħ fil-leġislazzjoni kif għad il-Kummissjoni wkoll biċ-ċar u għalhekk fil-fema tiegħi għandna bżonn nillimitawha ħafna u għad fadlinna iż-żmien biex naħdmu il skadenza hija tas 27 ta' frar sa nofsinhar u mhux se jkun hemm emendi għat-test imma nistgħu nippermettu għal votazzjonijiet maqsumin jew separati ma tfadlinna ftit żmien u jiena wkoll se nieħu nota tal-kontributi tagħkom illum issa morru għax tassoq qegħdin tard waqt inħallu lin nies jistennew. Mela, il-punt li jmiss fuq l aġenda tagħna għandna ħafna petizzjonijiet wieħed tnejn wieħed tnejn tminja wieħed, wieħed tlieta tminja seba' u wieħed erba' tnejn tminja. U mal-ewwel imorru għall petizzjonanti għandna Kostantinos Juratos li jgħat mana u nixtieq nestendi lek il-kelma eh, bħala petizzjonant u bħala president tal-Assoċjazzjoni tal-Farmaċisti tal-Ispiżjara Grigi mhux iktar minn ħames minuti jekk jogħġbok. Grazzi ħafna. Eh, grazzi ħafna, nirringrazzjak, Signora President. Signori MEPs, bħala President ta' l associazzjoni ta' Spizjara Panellenika illi l 11.000 spizzerija, nista' ngħid li l-ECJ fit-19 Mejju tal-2009 fil-każ illi aħna wassanna quddiem il-qorti kif ukoll għal każ ieħor deċidiet illi m'hemmx preġudizzju ta' Tribunal Ġermanis u dan huwa importanti nżid ngħid għax hekk aħna nkunu nistgħu neżaminaw is-sitwazzjoni b'ħafna reqqa l-istati membri se jkollhom determinaw il-livell ta' protezzjoni soċjali illi joffru u il-livell ta' implementazzjoni ta' dan. ġifiri eh, nimponu fuq xi stat membri tal-Unjoni Ewropea xi regola minima għal dik li għal protezzjoni tas saħħa. Tista' toffri li membri tagħha walek jiena kif jiena nirrappreżenta 11 l-elf eh, spiżerija sp fil-Greċja mill-iktar ċkeknin u mill-ikbar. 11.000 eh, spizzerija forsi tasbu li huwa ħafna maġġinaw il-ġeografija eh, tal-mappa tal-Greċja pajis li għandu ħafna gżejjer, ħafna eh, zoni tal-kosta tal, tal, kif ukoll tal-montani u għalhekk hemm bżonn li jkun hemm speseriji kullum kien minn xi gżira imbeda żgħira u f'quċċata tal-montanja. Jiġifieri għandna bżonn li kull ċittadin Ewropew li mur il-Greċċa ikun viċin xi spiżerija ikun fejn ikun f'dan il-pajjiż. U għalhekk dan in-numru sostanzjali ta' spiżeriji jippermetti illi l-leġiżlazzjoni griega Tati appoġġ partikolari illi tagħti l-individwu biex jiftaħ spiżerija għad nitkellmu sa fuq kompetizzjoni u liema waħda għax illum il-prezz ta' ċerti mediċini illi nħarġu mingħajr riċetta ġew liberalizzati u dawn il-prezzijiet telaw minn 20 sa 50 fil-mija u għalhekk qegħdin nitkellmu u fuq iktar spiżeriji għandna biżejjed. U nitkellmu fuq iż-żieda fuq il-postijiet tax-xogħol, imma dawn qed jiġu medda nitkellmu fuq investiment fejn fil-Greċja. Il-bidla ta' dritt għal proprjetà ifisser l-ħolqien ta' spiżeriji eh, f'bliet kbar u qed indajfu il-provinċja jew l-periferija. M'hemmx investitur li se jmur jinvesti f'xi spiżerija fil-provinċja jew f'xi periferija fejn mhux se jkollu fatturat tajjeb u għalhekk se jinvesti biss f'xi belt kbira biex hekk ikollu vantaġġi finanzjarju għalhekk din il-liġi eh, timbotta għal fiċija tal gwadagn u l-persuni ikollhom pressjoni kontrihom għax mhux qed jagħtu dak li ċittadini jixtiequ u jiġu mkeċċinu stant il-produtturi il-kbar farmaceutiċi għandhom jo u jew il-ħwienet il-kbar se jkollhom l-ispiżerijiet tagħhom u se jiddisponu mill- eh, ħaddima stess tagħhom li jista' jkeċċuhom kif iridu jkollhom it-tobba stess tagħhom għax hekk l-individwi ma jimportawmx, jimportawmx minn gwadanni biss. U għalek, sinċerament, jiena għed nitkellem eh, minn qalbi għax il-kura primarja fil-Greċa tiġi mis-piseriji. Ejjow fil-Greċa, ejjow għaraw xed jiġri u kif l-ispizjar ikun fejn ikun fil-Greċa ijat em biex ijati il-pariri jgħat il pariri lin-nies u għalhekk Sinjora President naħseb dawn huma servazzjoniet monopolisti li se jinħolqu uħdax l-elf spiserija ma tistax toħloq imma 10 katini kbar ta' produtturi jistgħu jagħmlu hekk għax dawn huma kartels. U għalhekk li spiseriji se jinfetħu minn dawn il-gruppi l-kbar, minn dawn il-kartels, minn dawn il-produtturi u r-rwol tal-ispiżjar ma jibqax dak li jkun jiġi battal minn kull sinifikat għax eh, dawn in-nies qed iħarsu biss lejn il-gwadan, lejn il dħul il-fatturat u għalhekk dawn huma inġunzjonijiet minn naħa tal-Istat tal-Unjoni Ewropea u insaqsi jekk l-Unjoni Ewropea taċ l-ordni l-Greċja biex tagħmel hekk u għalhekk Sinjura Kummissarju Jurova qalet wara l mistoqsija tas-Sur Huntis illi huwa il-gvern Grek illi ta' din l-inġunzjoni il-gvern Grek u mhux ġifiri l-istituzzjonijiet Ewropej. Illum fl-Ewropa għal darba dartejn qed nitkellmu minn qalbna il-spiżeriji għadhom fidejn il-spiżjara, spiżjara fil-Ġermanja, fil-Spanja, fil-Lussemburgu. fil ġermanja fil ġermanja fil spanja fil lussemburgu da dawn huma kollha affarijiet li jiġru fl-ispiżerija President. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Nixtieq nisit ngħid kelmtejn, Sinjora President, jiena xtaqt nitkellem fuq element legali imma ma deċidejt li eh, ma nitkellimx fuq dan l-aspett imma nitkellem minn qalbi. Fil-Greċja għandna sitwazzjoni diffiċli għall-aħħar u issa qegħdin naraw li timorru kontra il-orti ta' ICJ. Eh, e Jekk jiena ġejta hawnhekk, Sinjor President, huwa għax rritnix t tkellem minn qalbi biex ek eh, nirtiraw din ir-riżoluzzjoni. Grazzi ħafna. Itko. Is-Sur Pitko, il-rappreżentant tal-Kummissjoni. Grazzi ħafna tal-li tajna l-possibilità li nikkommentaw fuq dawn il-pezzjoniet. Eh, iva, aħna rċevejna diversi eh, petizzjonijiet fil-gwad tal-regoli greki, fil-gwad tal tasjeda tal-ispiżeriji fil-Greċa. Jina naħseb li l-problema hawnhekk hija l-mod kif il-petizzjonant jifhem il-deċiżjoni. il deċizjoni il deċiżjoni Hawnhekk qed nitkellmu dwar żewġ deċiżjonijiet fil-fatt. Waħda hija l-Kummissjoni kontra l-Italja fil-każ ċe 5 3 barra l-2006 mbagħad il-apateka Zelanna illi semma mill-petizzjonant Eh, ċe wieħed seba' wieħed u ċe wieħed seba' tnejn it-tnej ta' żbarra 07. Iż-żewġ deċiżjonijiet inħarġu fi 17 ta' Mejju eh, tal-2009 fejn stabilixxaw il-ġurisprudenza tal-qorti fuq dawn il kwistjonijiet. Il-petizzjonant huwa tal-opinjoni illi il-liġi li eh, il-Greċa għaddit se tiftaħ il-possibilità li li ehm, l-ispiżeriji ikunu fidejn dawk li mu spiżjara tmur kontra l-deċizjoni. Dana eh, id-deċizjoni fil-fatt tajt li jekk l-istati membri jixtiequ u jirregolaw l-spiżeriji u jgħidu li l-spiżeriji ikunu ta' spizzjara u l-istati membri introduċew ir-regola ta' spiżeri għal l-ispiżjara um, jistaw jamlu hekk hekk qed tajt id-deċiżjoni jekk l-istati membri jixtiequ li l-settur ikun liberalizzat jew um, liberalizzat huma jistaw jistaw jagħmlu hekk. Hekk tajt id-deċiżjoni ma nistax nżid ma' din id-deċiżjoni il-Gvern Grek għadda din il-liġi kienet deċiżjoni politika fil-fema tiegħi jiena naħseb li kien hemm tentattiv biex jilliberalizzaw l-ekonomija għamlu għamlu għadi taħt ċerti kondizjonijiet mhux kulħadd fil-Greċja jista' jista' jkollu jew immexxi spiżerija. Jiena ma xtaqx niddefendi din id deċiżjoni dan mhuwiex ir-rol tiegħi Jiena biss qed eh, niddikjara l fat li l-liġi fil greċa ma, ma minħabba ma sarriċ minħabba deċiżjoni jew il-każ dim il-qorti, eh, saret minħabba deċiżjoni politika. Ġiet negozjata ma' Trojka, nimmaġina, u il-liġi għaddit bħala l-implementazzjoni tal-ftejim ma' Trojka ek nara situazzjoni, ek nista' kommenta biss fuq il-situazzjoni fuq dan. Ningrazzjak għal għal kommentijak issa safni Issa għanna ħafna membri Grigi hawnhekk magħna. Grazzi ħafna, Signora President. Il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Ispiżeriji tal Grigi με τον Πρόεδρο θα μου επιτρέψετε να κάνω μια λίγο διαφορετική προσέγγιση προς αυτά που είπε. Minkejja dan jiena għandi interpretazzjoni daqsxejn differenti ta' dak li qiegħed jiġri hawnhekk. L-ispiżjara u l-ispiżeriji huma pilastru importanti ħafna tal-assistenza fil-kura tas-saħħa. U għal daqstant, skont artiklu 6 eh, l-qasam tas-saħħa huwa priorità għall-Unjoni Ewropea. Għandna wkoll artiklu wieħed 1.86 fejn hemm li l-pajjiżi kollha għandhom jiggarantixxu livell xieraq ta' saħħa pubblika għaċ-ċittadini u hemm ukoll referenza għall-eliminazzjoni tar-riski għas saħħa fiżika u mentali. Ovvjament l-Istati membri wkoll min-naħa tagħhom iridu jassumu responsabilità tagħhom għal dak li għandu x'jaqsam mal-politika tas-saħħa. Minkejja dan ma nistgħux ninsew li l-Greċja ġiet salvata u għandha ċerti memoranda fl-2014 Eh, kien hemm riformi għall-awtorizzazzjoni u l-ftuħ ta' spiżeriji xi ħaġa li semma l-President tal-Assoċjazzjoni tal-Ispiżjara. li intervjenew l-istituzzjonijiet Ewropej fil-leġiżlazzjoni nazzjonali Nimmaġina li dan kien għaliex il-politika Ewropea, anzi Griega fil-teorija, ma kienx qiegħda tħares is-saħħa taċ ċittadini tagħha, però m'hemm studji, m'hemmx rapporti lanqas b'dan ir-rigward, m'hemm xejn li jiġġustifika dak li kien inkluż fil-memorandum. Nistgħu nimmaġinaw li din il-miżura kienet inkluża fil-memorandum biex jiġu mitqisa ċerti interessi privati. Dak li ġara gravi għaliex minn Brussell kien hemm tħil f'kompetenzi nazzjonali importanti ħafna bħal dawk li għandhom x'jaqsmu mas-saħħa. Ma jistax jiġri li f'dan il-qasam ikun hemm dan it-tip ta' tħil, speċjalment meta jiġu mitqisa l-interessi privati biss. Aħna għandna responsabilitajiet politiċi tagħna u ovvjament jekk il-Parlament Ewropew ma jagħmilx eh, dak li huwa neċessarju biex jiddefendi xi ħaġa daqshekk importanti bħas saħħa ta' ċittadini tagħna, allura nispiċċaw biex nidħlu f'territorju perikolus ħafna għall-Ewropa. Jina naħseb li din il-petizzjoni għandha tinżamm miftuħa u għandna nibbatu ittra l-Ministeru kompetenti biex nitolbu jekk hemm xi studju bħal dak li issemma u biex nagħlaq, Sinjura President, dak li nipproponi mhux qed nipproponi għaliex f'Novembru tal-2016 kellna rapport fuq it-titjib għall aċċess għal mediċini għal ċittadini Ewropej. Ir-rapport jevi hemmhekk naqraw li ma jist għandu jkun hemm konformità ma' trattati u jiena naħseb li dawn din id-dispożizzjoni tal-memorandum ta' ftehim mal-Greċja hemmhekk mhux biss m'hemmx konformità però hemm ukoll periklu għas saħħa pubblika. Grazzi, is-Sur Hundis. Efkarixtu, kirja Proedre. Grazzi, President. Eh, Signori. Dak li minn minant il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Ispiżjara hija importanti għal diversi drabi. L-ewwel net għaliex qegħdin nirreferu għall eluf ta' spiżjara tal-pajjiż u l-problemi li qegħdin iġarbu li ilhom iġerbu minn mindu daħlet din il-leġiżlazzjoni li imponiet affarijiet inġusti. u wkoll dawk l-ispiżjara kollha tal-pajjiżi li semmew hawnhekk Franza, il-Ġermanja, Lussemburgu, eccetera għaliex hemmhekk ukoll esperjenzaw ċerti pressjonijiet u hemm il-periklu wkoll għal xogħlijiet tagħhom. Għal dak li għandu x'jaqsam ma' tweġiba tal-Kummissjoni hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar tweġiba formali, tweġiba li turi sa fejn il-burokrazija tal-Kummissjoni Kummissjoni taħsel idea eh, minn dawn l-affarijiet bażikament. Mhux qiegħda tqis is-sitwazzjoni tal-biżjara ta' pajjiż partikolari minflok jiddefendu l-interessi tal-kbar u tas-setana. Apparti minn hekk, kull ma tagħmel huwa li tiftaħ il-bibbien għal kompetenza selvaġġa. Dak kollu li dan jimplikaw dak li ġi spjegat hawnhekk. Is-sinjura qalet li Dan ġi deċiż mill-gvern u ġi deċiż għaliex kienet xi ħaġa imposta mit-trojka, però ma nistgħux nagħmlu ta' berruħna bħal ma ġara xejn. Il-Kummissjoni apparti mit-trojka, ġifieri eh, ma jistgħux eh, jagħtu darhom għal dawn l-affarijiet. Apparti minn hekk il-qorti fil-każ tal-Italja u l-Ġermanja qalet li l beħħa bl-imnut tal- tal-medicina għandha tkun fiddejn l spizjara Ent għalli, jekk huma l-kumpanniji l-kbar ikunu s-sidien dan ikun utli għaċ-ċittadini minħabba minħabba l-pariri li taw. Pero, però jekk din kienet is-sentenza tal-qorti, xorta waħda mbagħad tiġi l-Kummissjoni u din is-sentenza tiġi ignorata u toħroġ ir-riforma xorta. Jekk ir-riforma ma daħlitx mill-bib daħlet mit-tieqa, qed tiġi l-Kummissjoni tintafa' qudiem il-Gvern Grek u f'dan il-każ eh, tagħmel f'dan il-każ eh, ġib l-iskuża tal tal-bailout u tgħid lill gvern jew tagħmel dan jew inkella m'għandkomx l-għajnuniet tagħkom. Imbagħad ngħaddu għal jmiss. Għal li jmiss tal-programm ta' salvataġġ. Però frankament jiena nixtieq nkun naf dan. Jekk lill-gvern Grieg staqsewx jekk ġarax dan jew inkella ġara xi ħaġa oħra ġara f'dan il-każ eżattament. Il-gvern Grieg għamel dak li għamel għaliex rid jagħmel hekk fil-verità. Naħseb hawnhekk kien hawn ksur tal-interess ġenerali u tas-saħħa pubblika u issa nista' nagħmlu żewġ affarijiet jew nagħmlu bħalli kieku noqogħdu niskużaw ruħna b'dawn l-argumenti formali tal-Kummissjoni u ngħidu da m'għandux x'jaqsam mal kompetenza tagħna jew inkella jekk le il-Parlament eh, jixli dawn l-irregolaritajiet minn naħta l-Kommissjoni fejn m'hemmx konformità mas sentenzi tal-qorti u importanti li nieħdu miżuri b'mod li ma ngħidux li qegħdin nagħtu darna l ċittadini Għaliex inkadu spiċċaw bil-Brexit u affarijiet għar u importanti li hawnhekk ma nkomplux għaddejjin b'dan il-mod. Irridu niċċaraw ukoll għalfejn il-gvern Grik aġġixxa kif aġġixxa hekk. Very mildly point out that the Commission is an institution. Mela, nixtieq nfakkarkom illi l-Kummissjoni aħna qed tiddependu mal-magħha bħala istituzzjoni u qed naħdmu eh, viċin ta' xulxin bl-aħjar intenzjonijiet aħna qed noqogħdu fuq il-Kummissjoni, il-Kummissjoni hija gwardjan tat trattati u nippreferi li ma jkunx hemm xi eh, li wieħed ma jinsultax din l-istituzzjoni fil-kamra fil kamra tal kumitat tiegħi. Il-kelma sur Marja sissa inħedġiġkom eh, kollegi biex titkellmu fil-qosor għax eh, m'għandix biżejjed ħin. Il-kelma lilek, Sur Marjas, unbat għandi żewġ kelima oħra u wara se nagħlaq il-lista. Sinjura Kunera l-aħħar waħda. Signora President, la, il-kwistjoni li ġiet analizzata mill-President eh, tal-Assoċjazzjoni ta' Spizjara Pana Lenici juri kol konflitt ta' interessi li jeżisti u kol fil-Kummissjoni. Intqatt u kellek raġun, Signora President, din hija istituzzjoni li tħares il-leġislazzjoni Ewropea imma U l-istess eh, binarju parallelju, parallel kummissjoni membru mit ta' trojka u ma tirrappreżentax l-Unjoni Ewropea għax fil-qafas tal-ewwel ftehim, l-ewwel memorandum, meta l-ewwel programm ta' ġustament għal Greċja beda ma kellix il-rwol ta' min isellef u għal daqstant ta' bżonn nitkellmu fuq kollox u niġu għal kwotidanità ta' dik l-ewwel perjodu ta' l-ewwel memorandum, iġifi dan huwa memorandum ftehim ta' aġġustament illi ġie deċiż u l kummissjoni eh, ġiet ukoll imwassla biex tkun parti minnu bħalmu il-każ is-sortu bħafna dispożizzjoni tu arranġamenti minħata tal-Kummissjoni u għalhekk ir-rappreżentant tal-Kummissjoni qed jgħidilna hawnhekk illi hemm dekret minn sentenza milli CJ illi tajt illi id-deċiżjoni tal żewġ partijiet huma libri jiddeċidu li jiena nsaqsi jekk il-liġi tiġi tirata se jiġri it-trojka se tgħid iva tajjeb huwa dritt tal-istati membri jew jiġi konsidrat bħala ksur ta' dak li ġie deċiż miż-żewġ partijiet imma r-realtà hija li dan Eh, taqret il-ħajja, eh, dajja fis-settur, il-foqra jsiru iktar foqra, hija situazzjoni ta' monopolju u jekk nasamminaw din is-sitwazzjoni ta' monopolju mill-perspettiva tal-funzjonament tal-leġislazzjoni komunitarja qegħdin naraw illi dan imur kontra d-dispożizzjonijiet tal-trattati tal-Unjoni Ewropea dik li għal-kompetitività ħilsa iġifiri abbuż tas sitwazzjoni dominanti fuq is-suq għax xi għaxar katini ta' gruppi kbar se jagħmlu dak li jixtiequ huma. U għalhekk l-affarijiet huma sempliċi ħafna ma nistgħux nagħmlu pal Ponzu Pilatu u naħslu idejna. U għalhekk aħna naqblu ma dak kollu li għattint, Sinjura President, u aħna minn hawnhekk nagħmlu kritika b'saħħitha ħafna, setana ħafna, fuq il-Kommissjoni bħala membru tat Trojka illi tikser id-drittijiet ta' ċittadini Gregi. Hawnhekk għandna ksur ċar ħafna ta' drittijiet tal-ċittadini Ewropej u da diġà il-Parlament Ewropew diġà tkellem fuq dan il-ksur, hemm ħafna rapporti li ġew imresqa u qegħdin naraw fid-dawl tal-ġurnata illi kif tiffunzjona kif topera t-trojka u għanna u kol sentenza li s-sijġe fuq kwistjoni li huma marbutin mal-kwistjoni ta' ċipru. It-Trojka għalet li sijġe fis-sentenza tagħha illi trojka bżonn rispetta drittijiet umani u d-dispożizzjonijiet ta' trattatu jiena bħala għallim professur ta' eh, liġi kostituzzjonali jiena nallem fuq it-trattati tal-Unjoni Ewropea u l-President taf sew ukoll nistgħu neżiġu kumpens minħabba il-ħsara li nkunu aħadna. Jiena wkoll membru ta' dan il kumitat u għandi dritt nesprimi ruħi kif tafu u l-ewwel nett żommu l-petizzjoni miftuħa u tistiednu l-gvern Grieg biex jgħidilna jekk se jkompli b'din il-politika jew jixtieq biddilha għax smajna l-partijiet kollha jitkellmu u tielet ħaġa Sinjor President għal din il-petizzjoni nista' ngħid illi hemm grupp ta' ħidma fil-Komitat Ekon illi ħoloq dan il-grupp ta' ħidma fuq il-funzjonament eh, ta' Trojka fil-Greċa għanna grupp ta' ħidma li għandu l-prerogattiva preċiża, mandat preċiż u nipproponu li din il-petizzjoni tiġi mibawta lil dan il-grupp ta' ħidma għax dan jintaqa regolarment u jistieden it-trojka titkellem fuq dan ġifiri din hija l-opinjoni tal-partit tagħna. Zarjanopol. Sur Zarjanopoulos issa. Is-sena foresta tu tu fa. Grazzi. Jena naħseb li l-intervent tal-president tal-laqda tal-ispizjara kienet ċara ħafna bħala intervent Kienet analizi li naqbat naqbel maħħa bisħiħ mandi xejak jakkar xinżid għal dak li għandu xjaqsam mal komissjoni Jena naħseb li hawnhekk kien hawn ksur dirett ta' dritt fundamentali tal-bnedmin jiġifieri id-dritt tas-saħħa tagħhom. Dritt vitali u l-Kommissjoni injoratu dan. Irridu nkunu nafu kif is sitwazzjoni fil-Greċja, sitwazzjoni drammatika. U brabta mal-mediċini u kol, dan mhux partit qiegħed jgħidu, dan qiegħed jgħidu l gvern għandek eluf ta' ċittadini li m'għandhomx eh, flus biex iħallsu il-mediċini tagħhom fuq dawn il-mediċini tiddependi ħajjithom ġieli ġieli jkollok imwiet inti minħabba in-nuqqas ta' aċċess għal mediċini u b'din il-miżura li ttieħdet brabta mal l spizzeriji se nigravaw is-sitwazzjoni. Dan is-suġġett kollu tal l spizzeriji ilha ħafna ġejja din il-problema meta kien intqal se jiġu liberalizzati ċerti professjonijiet, kien intqal hemmhekk li kwalunkwe intraprenditur inkluż dawk ewlenin mingħajr għarfien xjentifiku u minnajr ma jkollhom bżonn permess speċjali jistgħu jmorru jaqbdu jiftħu spiżerija. U kif nafu wkoll Eh, nafu kif huma regoli u kif is-sitwazzjoni, jaf nispiċċaw f'sitwazzjoni ta' monopolju u dan jaf ifisser żieda qawwija fil-prezzijiet tal-mediċini. Fl-istess waqt ukoll se naqsu l kwalità tal-mediċini. Il-kwalità se tmur għall-ar se jkollok mijiet ta' eluf ta' persuni li se jipperkolaw saħħithom minħabba ftit imprenditori. Il-ħafna spiżeriji fil-Greċja huma neċessarji, neċessarji b'mod li nkunu nistgħu niggarantixxu is-saħħa ta' dawn il-persuni kollha. Issa tiġi l-Kummissjoni u tgħidilna x'inhu l-argumenti ekonomiċi tagħhom. Għalihom il-mediċina ma xejn li f'merkanzija u allura jkunu suġġetti għar regoli tal kummerċ tal-kompetizzjoni eh, libera. U jiena ma nafx ġara bil-gvern Grek jekk jekk eh, ġewx ingannati mill-Kummissjoni, ma nafx eżattament. Però dan kollu jmur kontra l-interess tal-poplu Grieg, għalhekk huwa importanti li din il-petizzjoni tibqa' miftuħa u apparti minn hekk irridu nħeġġu lill gvern Grieg u l-responsabbli tas-saħħa inħeġġuhom biex jiġu hawnhekk u jgħidu li għal din il-leġizlazzjoni, l-Sinjora Kuneva. Operator stussi logu ton farmakopijot, Grazie ħafna, mela. Il-President tal-Assoċjazzjoni Farmaceutika Panellenika deskriva s-situazzjoni fil-Greċa u l-konsekwenzi negattivi illi il-situazzjoni se ġib magħha hija serja ħafna għax hija kwistjoni tas saħħa pubblika u bdejna ħames snin ilu b'din is-sitwazzjoni permezz tal-inġunzjonijiet tal-Organizzazzjoni tal-Kooperazzjoni ta' Żvilupp Ekonomiku l-OECD. Hemm bżonn illi il-Ministri kompetenti eh, anzi il-Ministeri kompetenti jikkonfermaw aħna nistennow illi il-Ministeru tal-Finanzi u tas-Saħħa Pubblika jgħidulna li huma l-konsekwenzi u s-sinra kuneva però ma baqax titkellem le. Mela se nirrepeti ruħi aħna nixtieq nkunu nafu li ma kienu il-konsekwenzi ta' l-implementazzjoni ta' din il-liġi fuq il-fatturat ta' spiżeriji kif ukoll fuq is-saħħa taċ-ċittadini u għalhekk jiena nixtieq li nżommu l-petizzjoni miftuħa biex nisimgħu lil partijiet kollha mbagħad nieħdu deċiżjoni. Now. Jiena wkoll nixtieq nirringrazzjak bl-Ingliż. Mela, issa se nerġa' nagħti l-kelma lura lill petizzjonanti. Il-petizzjonanti petizzjonant jista' jitkellem għal minuta. Grazzi ħafna nixtieq nirringrazzjak, Signora President, kif ukoll il-kollegi Signuri MEPs nixtieq nirringrazzjakom tal-attenzjoni li tajtu lil din il-kwistjoni li tant serja. U f'din il-minuta li tajtni nixtieq ngħid illi l-ispiżjar fil- uh, Greċja għandu rwol importanti ħafna fil-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini fis-settur tas-saħħa u sfortunatament interessi kbar setana ħafna investow f'dan is-settur biex neħu l-ispiżeriji u jiftħu ħwienet kbar ħafna biex is-saħħa tal-Griegi issir biss merkanzija u ovvjament ta' kollu ma jawgura xejn tajjeb lil futur tagħna. Grazzi. Now colleagues. Issa kollegi. Man um, edin tard nofsija Nishtiq konkludi dan il-punt, nishtiq najt li u naħseb li nisaw naqblu li din il-petizzjoni għanda tibqa miftuħa għanna nibatu ehm, itra l-Gvern Grieg, specialment il-Ministeru tas-Saħħa, fej nġbdu l-attenzjoni tagħhom għal kontenut tal petizjoniet u l-allegazzjonijiet fil-petizzjonijiet u nistennew għal risposta għal kumitat Sur Marjas. Grazzi, jiena naqbel bisħiħ mal-proposta taħkom, però xi affarijiet Biex nibdew, jekk inqisu dak li ġi spjegat mill-petizzjonant u dak li ntqala hawnhekk ukoll, irridu nitolbu dan lill-Kummissjoni din il-liġi ilha fis-seħħ sentejn u l-Kummissjoni titispjegana jekk ġewx miksurin ir-regoli ta' kompetizzjoni fil-Greċja jekk kienx hemm sitwazzjonijiet ta' monopolju u jekk hemmx ksur tad dritt tal-kompetizzjoni tal-liġi tal-kompetizzjoni. Naħseb irid nkunu nafu x'in il-pożizzjoni tal-Kummissjoni brabta ma' sitwazzjoni brabta mal-kompetizzjoni fil-Greċja. U fl-aħħar net inti għandek eh, entità partikolari fil-Parlament li hija nkarigata eh, fuq il-ħidma ta' dak li qed tagħmel it-trojka. Huwa importanti li nitkellmu fuq dan is-suġġett hemmhekk f'dik is-seda għaliex hemmhekk jiġi analizzati x-xogħol ta' trojka fil-Greċja. Um, Mela, jiena ġbet mill-Komissjoni direttiva li ġon forzati li ma nkisrux fil-fattax il-settur tas saħħa eh, mhuwiex fl-ambitu tiegħu mhux il-kompetizzjoni, iżda il-kompetizzjoni taqa' fil-ġurisdizzjoni qed twaqqafni qed eh, waqt li kont qed nitkellem. Trid tieħu dan il konsiderazzjoni, Sinjora President, jiena qed ngħidlek illi dawn direttivi ma nkisrux għax il-settur tas saħħa m'għandux xaqsam hawnhekk il-Kummissjoni Ewropea sabet illi m'hemmx ksur. Iżda hemm elementi fil-petizzjoni li nistgħu nistudjawhom sew f'din l-istituzzjoni. Naqbel miegħek mija fil-mija li din għandha tidbat li ikon biex huma jistudjaw il-kontenut u nasab li l-kollegi jistgħu jaqblu miħaj dwar dan. Dawn huma żewġ eh, eh, elementi li nistgħu nagħmluhom u nibqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni sur kundis issa. Eh, sto τελευταίο που Mela, meta nitkellmu fuq din l-aħħar sentenza dan il-kumment wara l-intervent tiegħi, inta għamilt kumment u għat il-Komissjoni l-assisa tal-trattati u hemm bżonn li nirrispettawha u għalhekk jien nixtieq ngħid dan mhux kumment tal-lum illi jiena qed norħoġ bih jien dawn huma rapporti li għajdu hekk il-Kummissjoni tikser id-drittijiet tal-Karta tal-Drittijiet tal-Bniedem u għalhekk għandna bżonn nibatu wkoll ir rapport lil Kummissjoni Ewropea dan hija sentenza tal-ICJ dan huwa l-punt li xtaqt inżid. il mod biex nimxu il-qoddim jiena ma rridx nwaqqaf dan bit-trojka u bda kollu dawn huma petizzjonijiet għandna nifukaw fuq il-kontenut tal-petizzjonijiet. U naħseb illi għandna nimxu l-qoddim dan il-mod nibatu dan il kumitat tal kif ġie propost illi nibatu itra lill-Gvern Grik ukoll, speċjalment għal itra l-Ministru tas-Saħħa u jiena personalment se nifirma eh, u najt li qed nistenna r-risposta bil-miktub naħseb li nistgħu nimxu l-qoddim dan il-mod, nistgħu neqfu d-diskussjoni hawnhekk u naqblu biex nagħmlu hekk. Jiena ma nistax nerġa' niftaħ dan il-diskussjoni, Sur Marjas għandna nipproċedu. Nagħmlu hekk nistgħu nagħmlu dan. Qed nara l-kollega anki petizzjonant isu eh, eh, kontent. Δέκα δευτερόλεπτα μόνο. Η, η εφαρμογή... 10 sekondi l-applikazzjoni ta' dawn il-miżuri Ilha fisseħ xi tliet arba snin. Aħna nitolbu l-Kummissjoni jekk l-applikazzjoni ta' dawn il-miżuri hix konformi mal-liġi tal-kompetizzjoni. Jekk hemmx problemi f'dak ir-rigward, naħseb li jiġi ġustifikat li nitolbuha dan lill kummissjoni mhux qegħdin ngħidu naraw kif tiġi applikata din id-direttiva, narraw jekkux jekk hemmx konformità mal-liġi ta' kompetizzjoni. Ninsisti. Irridu naraw jekk hemmx dan u jekk le allura nħeġġu l-Kummissjoni biex tagħmel dan. Competition. Dak li qed m'għandux x'jaqsam ma' kompetizzjoni, jekk joġobkom nista' nagħlaq din il- dan il-punt il-petizjonant jisu qed jaqbel u kollegi qed jisom qed jaqblu li nistgħu nimxu l-qudiem dan il-mod ma xtaqx nispiċċa f'sitwazzjoni impossibbli għax ma jkunx għall benefiċċju tal-petizzjonant. Ningrazzjakom. Se nagħmlu hekk u ngħaddu għal punt li jmiss il-petizzjoni petizzjoni numru 480 fuq l-istandards u l-organizzazzjoni u trattament tal-tfal bil-palat u x-xoffa mixquq Qabel ma ngħaddi għal dan se ndur lej u nirringrazzjakom tal-li ġejtu hawnhekk u eh, nawguralkom il-vjaġġ eh, sigur lura lejn Greċċa. Mela, pizzjonanti sta tibda. Jiena Sinjor Ġubiska u jiena naħdem għal 20 sena fis-servizzi tas-saħħa bħala espert għal din il-marda illi qed issir għar fil-Polonja u għalhekk nixtieq nippreżenta dan il-punt quddiem il-Parlament Ewropew. Mela se jgħaddi għal il-kelim se jitkellem bl-Ingliż. I mm, would like to uh, say that the main Nishtiq najt li l-ar stigmata ta' din l anomija kranio faxxa eh, tal-wiċ u ma eh, diversi tistaw taraw fuq l-slide il-ar forum ta' ta' dan il-palatu, xoffa, mixqu, il-cleft lift li huma forum bilaterali u anki unilaterali. Tal-istess um, kondizjoni u għandek ikollok toqba kbira fin-nofs tal wiċċ il-prassi u rakkomandazzjonijiet attwali fil ta' trattament ta' tfal li jitwildu bil-palati jew ix-xoffa u mhumiex skont l-standards illi qed jiġu applikati fis-sistemi tas-saħħa fil-Unjoni Ewropea. Eh, Is-serjetà ta' din il-kondizzjoni tiddependi għal tiddependi mit-trattament multidirezzjonali u f'kull stadju tista' taraw ir-riżultat ħażin ħafna ta' dan it-trattament fl-apparenza tal-wiċċ fil-profil tagħha u tistgħu nista' ngħid li pajjiżi Ewropej oħra u anke fl-Istati Uniti għandhom trattamenti oħra u ilhom ifittxu jiminimizzaw l-ispejjeż eh, tal-trattament tat-tfal u jtejbu il-trattament waqt li Polonja għandna nuqqas ta' kura organizzata u dan jwassal għal deteriorazzjoni permanenti bispiża enormi tal-kura. Ir-regolamenti attwali kif il qasam jikkaġunaw il- U l-ġestjoni ta' dawn il-popolazzjoni ta' dawn il-persuni mhix korretta. Għanna regoli zina li regoli li ġew applikati fil-Polonja qabel tistgħu taraw fin-nofs il-tifla qabel l-operazzjoni u mbagħad ta' 18 sena kien hemm operazzjoni ta' operazzjoni ta' darba waħda biss dina tiġi operata b'operazzjoni waħda biss fil, fil u tista' taraw il-riżultati, il riżultati tajbin ħafna. Is-sitwazzjoni attwali għandna n-noqqas ta', ta kura organizzata xirqa bi spelatizzazzjoni um, ehm, fiċ ċentri interdisciplinarjari li huma ċentri apposta maħruqin mill-persuni kompetenti li bil personali ħafna esperjenza fuq ir-rakkomandazzjoni tal- tal-organizzazzjoni eh, tal-palat biex u u mannix il-program ta' trattament minkejja li kienem tentattiv biex u dan il-program fl-1999 u fl-2000 u anki sissa jiena ninsab fin-nofs f'dan ir-ritratt. Dana kien 20 sena ilu. Jiena kont fl-ewwel grupp fil-Polonja biex nirregolaw il-problema. Iżda sal-lum m'għandniex regolamenti. Għanna um, trattament eh, eh, program ta' trattament ortodontiku li eh, huwa mhuwiex aġġornatu anki proċeduri ortodontiċi illi mhumiex tajbin dawn l-ortodontiċi jiġu finanzjati għax darbiet u anki l-enfasi l-enfasi biss fuq l-estetika, fuq l-wiċ, f'dak it-tfal li kolkom problemi jitwildu b'dan il-problemi u għandhom intelligenza normali, issa għandhom um, disabilità fil-klim fil, fil, fil tagħhom, fil- eh. Mela, jiena nindirizza l-Parlament Ewropew u l kummissjoni Ewropea biex jieħdu l-passi meħtieġa biex jistabilixxu standards komuni Ewropej fil-kura għat-trattament tat trabi li twildu bil-xoffa jew bil-palat fil-Polonja u fl-Unjoni Ewropea. Din hija darba it-tieni e, anomalija e, wara l-mart e, fil-qalb u bekk huwa importanti ħafna u bekk nissuġġerixxi li nistabilixxu grupp ta' esperti fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea biex jistudjaw il-problema u jiżguraw li jkun hemm aċċess ugwali għal kura tas-saħħa f'dan il-qasam f'kull pajjiż fl-Unjoni Ewropea u b'dan il-mod mhux biss iċ-ċittadini Pollakki iżda ċittadini ta' pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea li jitwildu b'din id-diżabilità ikunu jistgħu jeżiċitaw id-drittijiet tagħhom taħt l-artiklu 35 u fl-artiklu 168 tat trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Se natikom, se nurikom film issa qasir. Naħseb li resaqt il-punt tiegħek kont ċara ħafna u jiena naħseb li kulħadd se jaqbel miegħek dwar dan għandi ngħid illi kont eċċellenti, m'hemmx għalfejn li naraw iżjed eh, evidenza. Se nagħti l-kelma l eh, rappreżentanta tal kummissjoni Sinjura Karlin Hager. Iva, grazzi, Sinjura President Iva l-osservazzjoni tal kummissjoni hija skont it-trattat tal-TFU e l-artiklu 168 sfortunatament l-azzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-saħħa pubbliku Eh, pubblika għandha tirrappreżenta l-kamp ta' azzjoni tal-Istati membri għall-organizzazzjoni u għall-oti tal-kura tas saħħa dan jinkludi trattament. Il-Kummissjoni bekk ma tinstabx eh, f'pożizzjoni biex tadotta standards tal-kura jew trattament fil-xoffa jew il-palat mixquq. Permezz tal-programm ta' qafas għal-riċerka tal-innovazzjoni tal-Ewropea, l-Unjoni Ewropea finanzjat u se tkompli tiffinanzja r-riċerka fil-trattament tal dan din il-kondizzjoni. Kien hemm proġett taħt il-programm ta' riċerka, il-programm AFAS seba' bit-titlu Il persuna terġa' titwied titwilet ġenera id difetti tal-għadam permezz tal-riġenerazzjoni u dan il-proġett kien juża l-forma ċeramika riġenerazzjoni tal-palat mixquq ta' dawn il-trabi. Dawn huma l-osservazzjoni tal-Kummissjoni fil-gwatt ta' dan il-każ. Ringrazzjak għal kontribuzzjoni tiegħek, nerġa' nagħti l-kelma lis-Sinjura Pitel. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Pitera. Mela dini għattini eh, eh, sformazzjoni konġenita li tolqot il-trabi. Jiena minix eh, tabiba, però jiena ili naħdem fuq din il-kwistjoni għal diversi snin. U hija problema. Għax ħafna familji, diversi familji pollakki ġew għandi bħala membru tal-Parlament u ma nistax nimminimizza din il-problema. Iva, il-problema hija li tista' tiħossib din il-problema biss fil-ftiq għażajja fil-perjodu qasir ta' żmien. Jiena għandi mistoqsija għal għal dak responsabbli għal sistema tas saħħa Pollakka li huma ċentri illi għandhom gruppi speċjalizzati għal kura ta' din il-marda. Għandi mistoqsija oħra wkoll li huma l-ispeċjalizzazzjonijiet illi grupp ta' dan it-tip kollu bl-ispeċjalizzazzjoni medika eh, eh, dokumentat. F'dawn il-gruppi fil-passat kien hemm tobba mingħajr ispeċjalizzazzjoni meħtieġa għal dawn il-każi. Mela, kwistjoni importanti ħafna, jiġifieri. Tielet element ir-rappreżentant tal-Kummissjoni Ewropea tkellmet dwar il-programm AFAS Reborn li wieħed jiġi jitwielet u għandi mistoqsija. Ma nafx kif eh, dik il-programm dak il-programm jaħdem, jiena ma nafux. Jipparteċipaw l-istati membri individwali kif jaħdem, kif ikunu impenjati l-istati membri. Il-Polonja hija parti mill-membri li jipparteċipaw nixtieq nifhem jekk il-Polonja tipparteċipa f'xi skambji internazzjonali tal-arfin tal arfin fil kamp mediku u hemm studji u hemm programmi internazzjonali. Illi jgħinu biex jieħdu sibda jikuraw dawn it trabi din il-kondizjoni jiena nixtieq nikseb l-ikbar informazzjoni jiena se nieħu l-ikbar eh, li informazzjoni mill-Gvern Pollak biex nifhem is-sitwazzjoni fil tal-interventi u l-kura. Issa fuq il-programm Reborn fuq ix qed nitkellmu hawnhekk eh, nixtieq inkun naf x'inhu fil-fatt. M'hemmx kelima oħra fuq il-lista tiegħi u bekk se nerġa' nagħti l-kelma lill petizzjonant Iva, skużani Terika Brast, għandek il-kelma. Mela fil-qosor, skużawni. L-ewwel għandek il-ment u mbagħad mistoqsija. Il-ment jiddispjaċini għal darba oħra li l-kwistjonijiet li żejt importanti huma barra l-kompetenza tagħna u jibqgħu taħt il-kontroll ewlieni tal-Istati membri. U bekk ikun diffiċli biex noħol unjoni reali fl-Unjoni Ewropea, diffiċli ħafna. Issa, skont dak li ntqal, nixtieq inkun naf xiġri wara il-finanzjamenti għal tim ta' riċerka u l-proġetti u għal proġett. Xiġri niktbu ktieb sabiħ, nistampaw, nintervjenu b'xi mod, nipprovaw nimpenjaw, niprofaw nimpenjaw l-istadji kollha tal-Ewropa biex nipparteċipaw f'dan jew napplikaw ir-riżultati tal-riċerka xiġri mbagħad. Għax is-segwitu huwa importanti ħafna f'dawn is-sitwazzjonijiet. Grazzi. Grazzi, Sur Teddy Cabras. Dr. Hortis Diersbika, se nagħti l-kelma lilek, lura lilek għal żewġ minuti. Il-mikrofonu għal-kellim, jekk Grazzi. Grazzi ħafna, grazzi tal-li ġajtu tajtuni l-kelma. Iva, situazzjoni hija interessanti fil-Polonja meta konna wara il-portira tal-, tal, tal tal-ħadid konna kellna kura tas saħħa eċċellenti u mbagħad indunajna li kellna sistema ta' kura ħżiena ħdejn il pajjiżi oħra u kellna anki fond nazzjonali għall kura tas saħħa u f'sentejn irnexxinna intejbu il-mod kif nintervjenu għall lps kif nistgħu naraw fil-ritratti ta' qabel, irnexxinna naħol u grupp ta' ta' ħidma eċċellenti għal kura ta' din is-sitwazzjoni ta' din kondizzjoni. Fil-bidu però eh, il-lobbying tal-Argentix eh, kienu ħadmu għal iżjed finanzamenti u l-versjoni tagħhom tal-kura għaddit. U dawn jiddeċidu fuq destin ta' dawn il- trabi ta' dawn it-tfal, din hija problema tas-saħħa jew estetika. Hija problema tal-ħajja soċjali wkoll u ta' tfal u minorenni li jitwildu bil-kapacità bil intellettuali normali illi mbagħad ikollhom diżabilità minħabba din il-kondizzjoni u jitwarbu mit ċiklu ta' talim normali u l-familji jispiċċaw disprati jispiċċaw fi skejjel speċjalizzati Dan huwa każ partikolari kif tistgħu taraw fuq l-slide. Eh, eh, dan għandhom il-programm tal-ortodontik, dan mhux tajjeb eh, jagħmel sitwazzjoni sitwazzjoni qar. Jekk il-gvern mm, aħna qed nitolbu biex inħallu il-mistoqsija miftuħa biex ikonna programm speċjalizzat biex inkunu nistgħu nippreżentaw lill-Ministeri fil- fil- fil-Polonja bekk qed nitlobkom biex tajnuna għax inkella mhux se irnexxinna. Aħna nixtiequ ngħinu tfal fil-Polonja u fl-Ewropa jiena kont parti mill-European Cleft Organization tal-European Research Network jiena għadni parti minn da kollu kollu ma' kollega tiegħi iżda il-gvern Pollak ma jridx jaf minn da kollu ma jħallas xejn laqas iżjarat. U għandna problema soċjali seri ħafna hawnhekk. Grazzi. Il-programm ta' riċerka u l-proġett ta' riċerka li s-Sinjura Heger um, l-attenzjoni għalihom dan huwa interessanti għal komitatu għal membri biex ikolkom il-risposta bil-miktub. Bil Merxa fejn teġa tiġi hawnhekk Eh, trid tindirizza il-mistoqsija tas-sur Spitera wkoll. Fit-tweġiba tiegħek naħseb illi nistgħu infiċu dam mill-Kummissjoni eh, u se nibatu itra lill-awtoritajiet eh, kompetenti fil-Polonja se nitolbu għom għal bil-miktub fejn esprimu il-tħassib fil-fond tal-membri u anki natukom natuhom xi parir biex biex u ma jaraw sar mid-doktor uh, eh, eh, Hortis u oħrajn u nisimgħu dwar l-aħjar prassi mir-Renju Unit u pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea wkoll et nistennu ħerqanina l-atweġibit taħħom għal dawn il-mistoqsijiet. Eh, Ninkoraġi xik sur Dr. Hortis biex inti wkoll tibqa persistenti u ikteb lill awtoritajiet kompetenti u għajdilom li intkom inti ġejta hawnhekk fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet u tkellem dwar kif ħassejna għalik u naħseb li dan huwa punt importanti għal kull gvern. Il-petizzjoni se tibqa' miftuħa sakemm nirċevu r-risposti weġibet Grazzi tal-li ġejt hawnhekk nawguralek il- nawgurak il-vjaġġ tajjeb lejn lej eh, il-Polonja. Iva, grazzi, grazzi ħafna. Mux bisa ċittadini pollakki, għax għanna konfuzjoni fuq din il-kwizjoni. Il- eh, Mela, senatu għal punt li jmiss l-Assoċjazzjoni tas sajjeda kontra l-politika ġdida dwar ir-rimi fejn il-sajjida kellhom iħottu l-bit kollu tagħhom. Il-kelma lill petizzjonant Sur Jose Jorta Ortega l-avukat li qed jirrappreżenta l-Federazzjoni tal-Assoċjazzjonijiet tas Sajjeda. Ikellma lilek għal ħames minuti bħala massimu. Tados, Grazie ħafna tal-li permettu li nkun hawnhekk fostkom. Jiena nirrappreżenta lil għaqda ta' sajjida tal-komunità ta valenzjana dan huwa alment kontra il-prassi tar-rimi xi ħaġa li ħolqot problemi fi Spanja mhux biss fil-qasam tas-sajt però anke fost l-awtoritajiet għal diversi raġunijiet. L-ewwel nett għaliex jidher li hemm laqta ta' irrazzjonalità hawnhekk għaliex fi Spanja bir-rispett tal rapporti tal-Kummissjoni, però hemmhekk il-komunità xjentifika hija unanima meta tqis li li inti tarmi lura il-ħut fil baħar din hija tajba għal biomassa tal baħar Għaliex kif, kif jaf kolħat il-ħut jiklu ħut oħrajn. Imbagħad hemm ukoll problemi ta' loġistika ukoll. Eh, bħal ngħidu aħna min għandu jħallas l-installazzjonijiet tal-friżi li huma neċessarji biex biex il-ħut ma' jintenx. Din mhix kwistjoni li nerġa' nippreżentaw għal darb'oħra l-ilment tagħna, però forsi nistgħu nagħmlu xi kummenti fuq ir-rapport li sar min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea. Dan ir-rapport jinsisti fuq din il-miżura minħabba tliet raġunijiet fundamentali. L-ewwel net eh, rapporti xjentifiċi li ġew mitluba, il-konsultazzjoni li suppost saret u l-proċess ta' parteċipazzjoni ta' ċittadini li suppost saret ukoll u kien hemm diskussjonijiet eh, fost il-pubblikum anqla ħafna skont ir-rapport tal-Kummissjoni. Jiena dwar dan li kolli ngħid huwa li rapporti eh, xjentifiċi hemmhekk l-Unjoni Ewropea ilha ddaħħal liġijiet aktar restrittivi f'dan il-qasam u jgħat jenat li hemm rapporti xjentifiċi jissal li jittieħdu ċerti miżuri u dan huwa impossibbli li wieħed ikollu aċċess għal kontenut ta' dawn ir-rapporti. Din hija xi ħaġa li rrid insemmija bħala inkonvenjent. U ma nifhimx għalfejn dan il-qasam m'għandux dritt li jkun jafx fihom dawn ir-rapporti u joħorġu bl-opinjoni tagħhom hekk qegħdin inxeklu l prinċipju ta' partiċipazzjoni. U hawnhekk nixtieq nitlob l-Kummissjoni, Parlament jew minnu responsabbli, hemm bżonn li jkun hemm aċċess għal dawn ir-rapporti biex inqablu ma dak li għandna fi Spanja. Tieni net brabta mal-proċess ta' konsultazzjonijiet jiena nirrappreżenta l-komunità ta' Valencia. In ġenerali, hemm ħafna qdiet hemmhekk, territorju kbir eh, din nitkellmu dwaru. Qabel l-adozzjoni ta' din il-miżura, ħadd ma kien talabni li namlu rapport eh, ħadd ma talabna l-opinjoni tagħna dwar għal dak għandu x'jaqsam mal-partiċipazzjoni taċ ċittadini, il-Presidenza diġà taf anke membri eh, li mill-perspettiva tagħna l parteċipazzjoni taċ ċittadina kienet permessa però ġiet imdajfa meta eh, ġiet irċevuta petizzjoni eh, favur ir-regoli tar-rimmi però tafu li, li dan il-grupp inħoloq eh, per ta' website u nafu minn kien wara din il-website. Ma naħsibx li dan u argument tajjeb ta' parteċipazzjoni ta' ċittadini dak li ma intqalx kien li qed intalab opinjoni fuq dan l-ilment u m'hemm xejn dwar il-kontenut ta' l-ilment, m'hemm xejn, jgħat jenad biss li għandu t-tiħat nota ta' dan l-ilment Jiena nixtieq ngħidilkom li dan intervent dan l-ilment eh, mhix xi ħaġa marbuta ma' interessi ekonomiċi, hija xi ħaġa marbuta ma' interessi sinċiri tal-ambjent. Sajjida mhumiex interessati li iwaqfu l-mod tajxin tagħhom anzi bil-kontra jridu jżommuh il-mod tajxin tagħhom, però naħseb li dan l-istrument li jażiltu intom jekk din il leġiżlazzjoni ta' projbizzjoni tar-rimi jekk permezz tagħha taħsbu li se tkun strument xieraq b'mod li neliminaw jew innaqsu r-rimi ma naħsibx li huwa l-każ dan permezz ta' dan l-istrument għandna kontradizzjoni wkoll hawnhekk fil-komunità ta' Valencia bħalissa qegħdin joffru 3 ċentezmi kull kilo eh, brabta mar-rimi sakemm però it-total ikun ta' 10,000 kilo trisens ġifiri u wissar inna gwida mill-Ministeru li fija nsibu id-destinazzjonijiet finali ta' dan ir-rimmi u kollha dawn huma destinazzjonijiet eh, kummerċjali għall-omega 3 għaż-żejt eċetera. Hemm destinazzjoni possibbli waħda però l-inċenerazzjoni. U jiena nista' ngħidilkom minn issa li biċ-ċertezza kollha l-ebda sajjiet mhuwa se dajje fid-dinjità tiegħu biex jippermetti li dan ir-rimi jispiċċa għand l-industrijalisti għal dan il-prezz ta' 3 ċentesmi. Ibbek nispiċċaw bl-effett kontrarju għax-xewqa oriġinali tal-Kummissjoni fir-rapport tagħha. Ir-rapport li kien jgħid li r-rimi kienet miżura li se tevita l ħela ta' l-ikel. Issa qegħdin u ħela ta' ikel xorta waħda għaliex dan il-ħut se jispiċċa biex jinħaraq. Però simawni, jekk jirriżulta li jekk is-suq żviluppa għal xi raġuni u l-prezzijiet tar-rimi eh, jolew, allura f'dak il-każ eh, konna paradoss. Eh, għandek 5 minuti, però bistom dawn il-5 minuti, bistom baktar minn minuta, tgħid il-President, tista' ittem l-intervent tiegħek. Iva, Grazzi ħafna, President. Għal daqstant, jekk il-prezzijiet jolew. Allura, f'dak il-każ, kulħadd se jispiċċa biex iżid dan ir-rimi. Nalaq billi nitlob lill presidenza nitlob ukoll lill kumitat tal-Petizzjonijiet biex jissospendu għalissa dan ir-regolament tar-rimi u jsir studju serju li jinkludi parteċipazzjoni effettiva tal-qasam tas-sajt speċjalment ta' pajjiżi, u jitolbu li jkun hemm rapporti xjentifiċi ikon aċċess għalihom u titolbu wkoll rapport xjentifiku min-naħa tal-Università Politeknika ta' Valencia u taraw x'inhi l-opinjoni hemmhekk. Hemmhekk l-opinjoni hija li r-rimi mhux ħaġa tajba. Grazzi. Issa fil-qosor ngħaddi l-kelma lill-Kummissjoni. Għat niprofa naġġel, eh, sinjuri. Il-Kummissjoni. Għandek il-kelma. Grazzi ħafna, President. Grazzi l-Kummissjoni għall-isforzi kollha tagħha tal-prezentat dan il-każ, dan l-obbligu tar-rimmi. Ija, u ewlieni tal-politika l-ġdida tas-sajf u dan l-obbligu l-projbizzjoni li wieħed jarmi l-qabdiċ tiegħu kien riżultat ta' studju ta' impatt estensiv ħafna bbażat fuq studju xjentifiku sot li wera li din tarrimi kienet prassi ħażina eh, jista' jkollha reperkussjonijiet ambjentali negattivi għabbażi ta' dan l-istudju ta' impatt u ta' konsultazzjoni pubblika estiża eh, deċidejna li ndaħlu din il-proposta kommissjoni u mbagħad kien maqbul mal-koll leġislatur ukoll. Imbagħad eh, dawn id-dispożizzjoni tiddaħlu fi CFP. Nifhmu però wkoll li l-implementazzjoni ta' dawn l-obbligi ta' tal-ħadd huma affarijiet eh, imprekattivi huma affarijiet li waslu għal bidliet importanti fil-ġestjoni għalhekk kemm ir-regolament tas CFP u tal-IMFF jinkludu dispożizzjonijiet b'mod li it-tranzizzjoni tkun aktar aġevoli. Eh, fost l-aktar importanti hemm li daħla fis-seħħ tal-obbligi tal-ħadd il-phasing in ta' dan l-obbligu tkun xi ħaġa progressiva, xi ħaġa li bdiet fl-2015 għal xi speċi industrijali u pelaġiċi fil-Baltiku imbagħad kien hemm estensjoni għall speċi demersali fin-Nord Sea u fl-Atlantiku u daħlet fis-seħħ fil-Mediterran u fil-Baħar l-Iswed mill-ewwel ta' Jannar 2017. Fl-istess waqt, għandna diversi għodda biex nippruvaw niffaċilitaw dan il-phasing in għas-settur. Fostom inħeġġu l-Istati membri biex jużaw il-kwoti b'mod flessibbli u aktar importanti minn hekk permezz ta' eżenzjonijiet li jistgħu jiġu introdotti brab mal obbligi tal-ħadd. Kemm għal ezenzjoni de minimis eżenzjonijiet oħrajn ukoll għal ċerti speċi fejn hemm il it-teorija li dawn il-ħut eh, jgħixu xorta waħda. Però hemm diversi għodot li jistgħu jiffaċilitaw dawn il-proċessi. Apparti minn hekk fir-regolamenti MFF hemm diversi dispożizzjonijiet għal fondi kemm għal proġetti xjentifiċi biex wieħed eh, jgħin lill qasam fl-implementazzjoni ta' dawn l-obbligi tal-ħadd u anki dispożizzjonijiet maħsubin biex iżidu l-valur miżjud ta' dawn il-qabdiet mhux mixtieqa u anke għal faċilitajiet ta' ħażna affarijiet bħal dawn. Ġifiri nifmu li xi ħaġa bħal din hija problematika però ħafna dispożizzjonijiet, finanzjamenti u bħala ħin li jistgħu jgħinu biex ngħid kollox qegħdin nimplementaw qegħdin nimmonitorjaw l-implementazzjoni għadu kmieni biex nisiltu konklużjoni tal-ix kifet għal mediterran u l-Baħar l-Iswed dawn l obbligi daħlu fis-seħħ fl-ewwel ta' jannar ta' din is-sena, is-sena l-oħra l-Kummissjoni rrapportat il-Kunsill u l-Parlament tal-ewwel sena ta' implementazzjoni tal-obbligi tal ħadd u dan se nagħmluh din is-sena wkoll f'Ġunju flimkien ma' ma' tnedija tal-konsultazzjoni pubblika fuq it-tax u l-kwoti u dawn ir-rapporti jkunu disponibbli pubblikament u dwar l-Istati membri r-rapporti tagħhom dawn ukoll jistgħu jiġu mitluba mill-Kummissjoni u nagħmlu l mutana biex inwieġbu biex nitolbu l-Istati membri l-permess biex naraw jekk nistgħux ninvolvu partit interessati relevanti. Grazzi ħafna l-Kommissjoni, grazzi tal-preċiżjoni u ċerezza tiegħek. Din hija xi ħaġa li dejjem nixtiequ hawnhekk. Issa ngħaddi il-kelma lis sinjura Albiol u wara lil Peter Jaro mbagħad nagħlaq il-kelma wara dan għaliex vera ma' fusejn bil-ħin. Is-Sur Terry Cabras u mbagħad nagħlaq mela. Is-Sinjura Albiol għandek il-kelma. Grazzi, mela l-ewwel net. Prosit tal-ħidma ta' din laqda, it-tin net. Ikolli ngħid li jekk nagħlqu din il-petizzjoni mingħajr il-possibilità ta' diskussjoni u apparti minn hekk irridu nżommu f'moħħna wkoll li qegħdin fi żmien ta' adattamenti b'rab ta' mal bidliet eh, fis-CFP. Allura naħsbu li huwa importanti li ikun hemm dawn it-tip ta' diskussjonijiet. Għonek nixtieq nesprimi l-kundentizza tiegħi għal fatt li fl-aħħar stajna nisimgħu l-petizzjonant l-aktar ħaġa importanti dejn nisimgħu x'in il-pożizzjoni tal-petizzjonant, nisimgħu x'in il-pożizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea. U apparti minn hekk din hija kwistjoni li tiġġenera diversi dubju wkoll f'dan il-qasam. Il-Mediterran jinsab f'sitwazzjoni kritika hemm bżonn jittieħdu ċerti miżuri u f'dan il-qafas minna naħa tagħna aħna rridu nindirizzaw din il-kwistjoni tal-rimi. Ma nafx hekk hux ċar jekk hemmx il-bżonn li forsi eh, neliminaw din il-prassi però nifmu li hemm miżuri li għandhom jakkomponjaw din il-kwistjoni. Ovvjament, pereżempju ntejbu s-selettività, pereżempju b'metodi li naqsu ir-rimi u apparti minn hekk miżuri oħrajn bħal diversifikazzjoni tal-konsum u l-kommerċjalizzazzjoni tal-ispeċi ta' sajt fil-politika ta' promozzjoni u ta' kambju fid-drawiet tan-nies. Dawn huma affarijiet importanti naħseb brakta ma' dan is-suġġett, però ovvjament nappoġġaw ukoll dak li kien qed jgħid il-petizzjonant din dan l-ilment li hemm bżonn li nevitaw li l-flotta tas-sajt tinbidel fornitur gratis prattikament ta' materja prima għal affarijiet li mbagħad għal ħut li jispiċċa bħala għalf l akwakultura Naħseb din hija parti importanti. Eh, dawn is-sajjida ma jistgħux jispiċċaw fornituri gratis ta' dan il-ħut. U apparti minn hekk nitolbu li l-petizzjoni tinżamm miftuħa b'mod li l-petizzjonant kompli jippreżenta informazzjoni addizzjonali l kummissjoni però rridu nżommu f'moħħna wkoll li kif kien qed tgħid ir-rappreżentanti tal-Kummissjoni din hija kwistjoni li għadha qed tiżviluppa. Hemm bżonn li nevalwaw is-sitwazzjoni. U għal daqstant naħseb li petizzjoni għandha tibqa' miftuħa għandu jkun dan il-kanal biex tiġi rċevuta aktar informazzjoni u ovvjament nappoġġa wkoll dak li kien qed jgħid il-petizzjonant li għandu jkun hemm aċċess għar rapporti li jkun hemm partiċipazzjoni min-naħa tal-qasam, partiċipazzjoni anki tal-qasam xjentifiku kif ukoll għaqdiet tal-ekoloġisti b'mod li jkollhom leħen dawk in-nies kollha interessati f'din il-kwistjoni. Dak kollox. Rridu namlu għacċarra din hija kwestjoni li għandha tibqa' miftuħa għaliex dan huwa suġġett li huwa miftuħ xi ħaġa li qed tiżviluppa b'mod progressiv u allura tajjeb li nkomplu nsegwu s-sitwazzjoni. Peter Jar. Wara li smajt il-petizzjonant u l-Kommissjoni, jekk fimtom sew, din hija problema ta' traspożizzjoni xi ħaġa li għandha x'taqsam mal-implementazzjoni fir-realtà. Hemm ħafna eh, dettal li wieħed eh, ta' min jagħti każu. Naħseb li xi ħaġa bħal din għandha tingħadda lill kumitat relevanti però jekk hemm maġġoranza li tixtieq li din il-petizzjoni tinżamm miftuħa, allora nżammuha miftuħa, però naħseb li din mhux mhux l-aħjar kumitat biex jitratta dawn l-affarijiet għaliex kien hemm l-involviment fil-leġizlazzjoni upstream minn komitati oħrajn, il-kollegi tagħna aktar familjari minn dawn l-affarijiet. M'għandix dubju li l-kollegi fil-komitat tas-sajt huma aktar interessati fuq kif qed tiżvolġi din il-kwestjoni. Iva, Peter, Din il-petizzjoni diġa għaddiet mill-Kumitat u huma konfermaw li dawn l-obbligi tal-ħadd artiklu 15 tar-regolament huwa wieħed mill-pilastri tal-CFP ġdida. Pilastro mhix xi ħaġa li se titneħħa. Il-Kumitat hekk għalilna brabta ma' din il-petizzjoni. Is-sur Terry Gabros għandek il-kelma. Grazzi fil-qosor għalkemm il-petizzjonant għal din mhix kwistjoni ekonomika, però hija wkoll kwistjoni ekonomika għaliex il-metodu applikat huwa l-aktar wieħed għoli li jeżisti għal kemm għandu mbagħad benefiċċji għal partijiet terzi, però ekonomiku wkoll. Jiena naħseb importanti l-kwistjoni ta' trasparenza. Aħna f'dan il-Parlament namlu għacċen qawwi fuq trasparenza u jirriżulta li ma tantx kien hemm trasparenza min-naħa tal-interessati hawnhekk. Għal daqstant għandi mistoqsija x'nagħmel jien, daqsxejn malizzjuża din il-mistoqsija tiegħi. Min se jikkontrolla li ma jkunx hemm rimi fl-ibħra internazzjonali? Għaliex nistgħu nirregolaw ċerti affarijiet, però mbagħad ħaq Mhux ħaġa sabiħa li ngħidha eh, din hawnhekk fil-Parlament eh, aħna nagħmlu liġijiet, però min se jikkontrolla affarijiet bħal dawn. Li li dawn is-sajjida jarmu kollox nofs ta' baħar u mbagħad jiġu l-port ma jkollhom xejn. Jiena dan is-suġġett irid nħalleh miftuħ naħseb b'mod li ikun hemm aktar żviluppi, tippermettili President favur speċjali, jiġifieri li wara li nitrattaw petizzjoni numru 20 qabel għaliex irid nitlaq qabel jiena u dan huwa suġġett li rrid nintervjeni fuqu ġifieri neħdu l-20 qabel it-19. Grazzi ħafna. 18. Issa nagħdu kellim li Sembra Rodriguez. Eh, muchas gracias. Grazie ħafna, President. Jiena sorpriża ħafna il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill membri Il-verità hija illi iktar toħloq dubbi milli tiċċara l-affarijiet għax din il-prattika tal-ta' Desembark aħna se ndajfu dawn is-servizzi tal-katina tal-ikel u l-għajnuna għall kommerċjalizzazzjoni tal-qabliet u għalhekk kien nixtieq li l-ewwel nett niċċaraw li mhu id-destin illi għarrimi rimi li muma dawn il formuli li ġodda ta' komerċializzazzjoni nixtieq ta' sort ċaraw l-affarijiet għax huwa veru illi l-politika tradizzjonali komuni għandha bħala għan l-appoġġ għas-sajt artiġanat huwa ċertu koll jekk jibqgħu sejri negla l-iżvilupp se noħolqu iktar problemi u diffikultajiet għas-sajt artiġanat. U għalhekk mistoqsija oħra li nixtieq nagħmel il-Kummissjoni meta titkellem fuq il-flessibilità tal-kwoti. Dażat, xidu nfissru b'dak li qegħdin nitkellmu wissa. jiġifieri se jagħmlu ridistribuzzjoni tal-kwoti għal benefiċċju tas-sajt artiġanali, u dan ifisser illi l-qabdiet inċidentali se jkunu lilien mill-kwoti u it-tax għal komerċjalizzazzjoni ta' dawn il-sajjeda tas-sajt artiġjanali u nixtieq ukoll billi nala ngħid komment ieħor fuq valutazzjoni tal-impatt nixtieq inkun naf xċara konsultazzjoni u jekk il-sajjida dawn in-nies illi kuljum joħorġu il-baħar joqoddu fuq ix-xtut tagħna eh, sajt artiġjanali u sajt fl-ibħra eh, profondi wkoll nixtiequ nismawhom dawn is-sajjeda nagħmlu kuntatt ma' dan is-settur għax bażikament ma ġewx konsultati. Grazzi ħafna. Grazzi u hekk nikkonkludu l-kellima nixtieq ngħid biċ-ċar illi il-Parlament Ewropew u l kunsill qablu fuq l obbligi tal-ħadd fil cfp u din wara proposta tal-2011 minnaħa tal-Kummissjoni u qabel ma ġew bil-proposta diġà kien suġġett għal konsultazzjoni pubblika estensiva kif ukoll il-proċess estentiv eh, ta' valutazzjoni tal-impatt biex inkun nista' nirrispondi għas-Sinjora Sende Rodriguez niftaka wkoll illi kien hemm diskussjoni twila meta ġarek fil-Bahar Baltiku fit-Tramontana u hija kwistjoni ta' implementazzjoni kif qal Peter Jar, problema ta' trasposizzjoni. Hija ħaġa li nistgħu nifmuwa meta xi ħaġa tinbidel radikalment huwa diffiċli għan-nies ikkonċernati. Qed nara illi legalment għandna tweġiba ċarlaqs il-kristall mill-Kummissjoni u tweċiba ċara daqs il-kristallu kol mill-Kumitat ta' dan il-Parlament illi l-obbligazzjonijiet tal-ħadd wieħed mill-pilastri eh, tal-CFP ġdida ma tantx x'wieħed jagħmel imma dak li nistgħu nagħmlu u dak illi naħseb li l-petizzjonanti wkoll ikunu kuntenti illi nibatu itra lill-awtoritajiet fejn ngħidu illi l-implementazzjoni u l-problemi ta' trasposizjoni u nitkellmu l-iktar fuq dak li għalt il-Kummissjoni ġifiri illi jeżistu dispożizzjonijiet fuq il-ġestjoni u l-finanzjament biex nefaċilitaw l-implementazzjoni tal-regolament u kif qalet is-Sinjura Albiol dan huwa ta' tħassib kbir tal dan il-Kumitat għax involuti n-nies u nixtiequ li kollox jimxi fuq il-ħarir għal sajjeda n-nies involuti f'dan is-settur u nistennew ir-risposta nistgħu nagħmlu hekk. Tajjeb wis, grazzi ħafna. Issa immorru għal petizzjoni li jmiss u ma nistax sur Terry Cabras nbiddel l-affarijiet għax qegħdin nistennew l-Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji iva għadhom kemm waslu l-esti biex immorru biex nipaċilita l-parteċipazzjoni ta' wet mill-kollegi tajjeb u mela nistgħu immorru issa għal 20 minn flok 17 il-kollegi jaqblu u immorru għal punt 20 il-petizzjoni 1215 tal-2015 u ngħaddu l-kelma lill-petizzjonanti. Is-sur Dominguez La Rosa u s-Sinjura Gonzales Limon. Jekk joġobkom bejnietkom irranċaw xiftit minuti, forsi tlet minuti għal kull kellim. Mux edina? Id-dispeċin, ma mumiex hawnhekk, u għalhekk hemm bżonn immorru għal punt satax kif konna se nagħmlu fil-bidu. Yeah, but listen, we would be for... Iva, imma se nkunu l-bot ħafna minn 17 jekk nistenno, ikonna iktar domen. Listen, I... Iva, mela, naħseb nistaw inkomplu bil-petizzjoni 19 u naġlu. Mela, petizzjoni tminja, Is-sur Dani Byrne hija hawnhekk u nsaqsi kun ndilek il-kelma l-ħames minuti, sur Byrne. Grazzi ħafna. L-odwa tajba xnja President, onorevoli membri. Jiena tifel ta' sinjura Tamara ta' 82 sena illi fl-1981 traġikament tilfet il-ħajja ta' l-raġel tagħha u ta' ibina imħabba incident fil-baħar u kien hemm ħafna ittri wara u kien hemm ukoll il-ment lill-Ombudsman Irlandiż minħabba l-liċenzja u t-tonnaġġ ta' din il-biċċa tal bahar li kienet l-ikbar waħda il intilfet Eh, f'dawn iż-żminijiet reċenti fl-Irlanda. Mbagħad l-Ombudsman ħareġ b'rapport speċjali wara l-ilment tagħna fl-2009 u dan ir-rapport ġi rifjutat mill-Gvern Irlandiż mod eċċezzjonali u ma ġiex implementat. Jiena parteċipajt dan il-Kumitat tliet snin ilu fejn il-Kumitat iddeċida illi jibgħat ittra lill gvern Irlandiż u hija ta' sorpriża reċentament biss illi din l-ittra intanata tweġiba. Id-dispeċini din hija kwistjoni diffiċli għalija għax ovvjament eh, tolqotni fil-laħam il-ħaj hija ħaġa emozzjonali ħafna għalija Jiena ħadt nota tal-kummenti tal-President reċentement fejn qalet li ċittadin dejjem jiġi l-ewlu qabel kollox u nsaqsi dan il-komitat li tpoġġi din il-mara ommi ta' 81 sena l-ewwel u qatt ma tawa din il-preċedenza meta tilfet traġikament lil eh, raġel tagħha u eh, ibina u kellha waħedha trabbit minn titfal u laqas biss iċċeve trattament kif suppost trattament xiraq mill-gvern Irlandiż dak li qegħdin insaqsi li dan il-Kumitat huwa illi issaqsi lill-Kummissjoni biex toħroġ deċiżjoni għal gvern Irlandiż biex tigwidhom biex implementaw il-rapport tal-Ombudsman. L-Ombudsman rakkomanda illi jkun hemm kumpens finanzjarju moti lill familja tiegħi fost rakkomandazzjonijiet oħra. L-Ombudsman kien Emily Riley li ovvjament ta' fuħsow u jiena ovvjament nifirħila ta' xogħol illi wetqet. Din il-kwistjoni ġiet segwita wkoll mill-Ombudsman preżenti attwali tal-Irlanda li wkoll mhuwiex sodisfatt illi ma nstabit soluzzjoni. Nixtieq ukoll illi nirringrazzja lil wieħed mill-membri hawnhekk illi tkellem fis-simna l-aħħar darba kien hemm żewġ membri wieħed John Higgins li madux membru tal-Parlament Ewropew u li kien hemm MP u l-MEP Peter Jar li tkellem favorina. Jiena naf ukoll illi wieħed mid-drittijiet tal-Karta tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Unjoni Ewropea huwa id-dritt li wieħed imur qudiem minn amministrazzjoni ma naħsibx li din kienet amministrazzjoni tajba. U għalhekk mill-ġdid nixtieq ngħid li jiena konxu tal-fatt illi ħadd mal-menta minn diskors qasir u għalhekk nista' nieqaf hawnhekk. Grazzi ħafna l-ewwel net nixtieq Eh, mil ġdid ngħid kondoljanzi min-naħa tal-Kumitat jekk jogħġbok għajt lil ommok meta tmur lura u issa nsaqsi Robert Griffin mill-Kummissjoni biex jitkellem u. Signora President, membri tal-Komitat, grazzi ħafna. Il-pozizjoni nixtieq nirrikonoxxi l-ewwel net il-kwistjoni tas Sur Bern. Il-pożizzjoni matija l-Kummissjoni hija il dan il-programm din l-iskema Lost at Sea intilef il-baħar mill-Gvern Irlandiż kien hemm skur tal-artikli 41 tal-Karta Trittijiet tal-Bniedem. Il-Kummissjoni ħarset lejn din il-kwistjoni bħala tweġiba nistgħu ngħidu illi waqt din il-programm ta' gwida u din l-iskema il kien implementazzjoni tajba ta' liġijiet Ewropej maħniex pożizzjoni illi nivvalutaw din l-iskema individwali għax ma ġietx ratifikata lil kummissjoni l-laqas biss konna nafu kif qed tiġi użata. Dawn huma l-punti li nixtiequ nagħmlu din l-iskema ta' eh, sostituzzjoni ta' tonnaġġ għal bastimenti għal biċċiet tal-baħar u l-Ombudsman iva ħareġ f'rakkomandazzjoni se ġew rifjutati mill-Gvern Irlandiż. Fuq livell tal-Unjoni Ewropea kif tafu l-Kummissjoni hija mitluba li tassigura li l-Stati membri jirrispettaw id-drittijiet fondamentali tal-Karta ta' Drittijiet tal-Bnidem u r rwol tal-Kummissjoni huwa illi nibdew proċess ta' ksur u proċediment bħal dawn ma jipprovdux konsekwenzi għall-individwu għax ma' meħudin kontra l-istat membru. Jekk naraw dan il-każ, u żmien li għadda u l-iskema l-Kummissjoni tajt illi mhijiex xirqa illi tibda proċediment ta' ksur kontra l-Irlanda. Grazzi. Thank you very much. The floor is now open to... Grazie ħafna kollegi Is-sur Kati fuq l-istati għaj. Grazie ħafna President u grazzi l komitat tal-Petizjonanti li ti permetti minn mhuwiex membru jipparteċipa. Inti smajtu il-storja tal-familja ta' Dani. Il-verità hija illi mhux biss din il-familja batiet minħabba it-telf fl-1900 81 tal-missieru ta' tlet membri tal-ekwibaċ u ta' ħuħ ta' 16 sena imma batom ħabba l-korruzzjoni minħabba l-gvern ta' dak iż-żminijiet mħabba l-implementazzjoni ta' din l-iskema l-ostazzi. Aħna qegħdin f'sitwazzjoni stramba kważi unika għax id-deċiżjoni u rakkomandazzjoni tal-Ombudsman Irlandis illi issa huwa l-Ombudsman Ewropea i ħarġet sentenza favur lill familja biex ikun hemm 250 elf euro bħala kumpens ta' derba una tantem illi tingħata li din il-familja tieni derba biss illi rapport tal-ombudsman ġie rifjutat mill-gvern ta' dak il-pajjiż. L-iskema li qegħdin eh, kienet biss 6 sitt xhur, sitta fuq seba' kellhom suċċess id-dipartiment kellu kampanja ta' reklamar selettiva u 75% tal-kumpens disponibbli marru l żewġ persuni li kienu kostitwenti tal-Ministru ta' Fina Fol. U għalhekk għalija din biċċarja waħda mir ta' għaliex dan il-Kumitat tal-Petizzjonijiet jeżisti biex fl-Irlanda u f'postijiet oħra in-nies jħarsu lejn dan il-Kumitat tal-Petizzjonijiet biex xaraw li hemm post fil-Parlament Ewropew fejn nies illi eh, kienu suġġett eh, ta' korruzzjoni eh, jisibu miżuri ta' tiswija walekin għan nitlob, nitlob li l-Komitat tal-Petizzjoni biex jizommu ħajdan il-kas u preferibilment jadottaw riżoluzzjoni bħala appoġġ biex jitolbu fuq il-Gvern Irlandiż jimplementa deċiżjoni u rakkomandazzjoni tal-Ombudsman Irlandiża Emily O'Reilly u rapport tagħha jiena nagħmel dan il-każ eh, bis-saħħa kollha tiegħi lilek President u nitlob lil membri tal kumitat jiżguraw ruħhom li din il-petizzjoni tibqa' miftuħa u ħajja. Grazzi. Peter Jar, nadilek il-kelma. Iva, grazzi ħafna, President Jiena minix ħabib illi nżommu miftuħa l-petizzjoni, miftuħi l-petizzjoni, timma f'dan il-każ hemm bżonn li ngħid illi hemm bżonn li nżommu sot. Għanna l-argumenti loġiċi kollha favorina u l-Ombudsman Irlandiż diġà ġiet msemmija nafuha, nafuha ħafna hija magħrufa tal il kumitat u nafu li għandha approċċ raġonevoli u loġiku. u għalhekk għadin nitkellmu fuq l-implementazzjoni tar-rapport tal-Ombudsman ta' dawk iż-żminijiet. Għan bżonn inħallu miftuħa din il-petizzjoni nikdbu lill gvern Irlandiż u insaqsuhom għanna xie MPs Irlandiżi hawnhekk forsi jistgħu jużaw il-kuntatti tagħhom Naħseb illi miex ħaġa loġika illi il-gvern ħadin il-pożizzjoni tant ibsa f'dan il-każ għandna bżonn inkomplu niġildu u nittamaw li fl-aħħar mill-aħħar din il-persuna tiċċevi ġustizzja. Grazzi ħafna. Iva, naqbel bisħiħ ma dak li ntqal nixtieq ngħid ukoll illi irċevejna ittra bil-miktub eh, tal-Ministru tal-Agrikoltura u tal-Affajt Marittimi fi 17 ta' jannar biss se niġi lura għal din l-ittra wara li nattik il-kellem indik il-kelma Sur Bern għal żewġ minuti. Ek joġbok il-petizzjonant, grazzi ħafna, Signora Presidente, musa jkolli bżon żewġ minuti immur lura għal dak li tlabt oriġinarjament insaqsi dan il-Komitat illi toħroġ b'deċiżjoni biex issaqsi lill-Kummissjoni Ewropea biex titkellem mal-Gvern Irlandiż biex tigwidawhom. Huma inti kompattu itra u rispendow wara tlet snin u jina jek man jekk jiena ma eh, nirrispondix wara tliet tiem ikeċċuni, e xi ħadd kif jista' ma jirrispondinix wara tliet snin. Din hija ħada inkredibbli. Hawnhekk qegħdin l istess kontinent u għalhekk il-Kummissjoni Ewropea hemm bżonn toħroġ b'deċiżjoni l-Gvern Irlandiż biex tigwidah rakkomandazzjoni mhux qed taħdem, ma jsegwux rakkomandazzjonijiet forsi meta jnajdulhom biex jagħmlu xi ħaġa, forsi jagħmluha, imma rakkomandazzjoni mhijiex biżejt hemm bżonn ikun hemm deċiżjoni. Grazzi ħafna. Dak li nistgħu nagħmlu f'din il-fażi huwa illi flittra illi ċevejna biss il-ġimgħa li għaddiet li huwa bidu waftuħ jikkonkludi bil-Ministru li għajtu nikwota illi attwalment qed jikkonsidra qed jikkonsidra l-kwistjonijiet importanti u l-komplessità relatati ma' din il-kwistjoni u l-konsiderazzjonijiet tiegħu se jikkonsidraw il-kwistjonijiet speċifiċi meħudin fil-kumit fil-litra li batna pala komitat peti u dak li nistgħu nagħmlu issa huwa illi noħorġu mistoqsijiet speċifiċi u jiena se nibgħat ittra tant sabiħa illi bil-fors ikollu jirrispondi mal-ewwel iva. Tajjeb, tajjeb li kieku nipprovaw nagħmlu hekk u namlu l-amlu tana. Grazzi ħafna, grazzi President. U naqbel ma dak li qal Peter illi hemm bżonn illi nispiċċaw din il-burokrazija hemm limitu għal dak li nistgħu naċċettaw dak li ma nistgħux naċċettaw u dan aħna se ngħiduh imma se nagħmluh b'mod ċentili imma se nżommu sod ħafna f'din litra biex hekk ħadd ma jkun jista' jitlef is-sinifikat tal-litra tagħna. Grazzi ħafna nawguralek il-vjaċ it-tajjeb u jekk joġbok awguri l-familja tijak. U issa immorru għal punt li nis il-petizzjoni 1215 tal-2015 għana l-petizzjonanti il-Sur Dominguez La Rosa u Sinjura Gonzalez Limon. Għandek 3 minuti, 5 minuti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 Mela, dan dwar l-inċident eh, ta' Santiago de Compostela li ħalla ma' 80 mejta u aktar minn 140 ferruti. Għadin nippreżentaw din il-petizzjoni minħabba ksur ta' direttiva 2004-49 ta' sigurtà Ferrovjarja regolament 352-2009 marbut mal adozzjoni ta' metodu komuni ta' sigurtà l-evalwazzjoni u valorazzjoni tar riskju direttiva 2008-57 fuq l-interoperabilità ta' sistema ferroviarja. L-ewwel net l-istħarriġ tal-inċident kif jgħid ir-rapport tal-Aġenzija Ferroviarja Ewropea ma kienx indipendenti u ma kienx konformi mad direttiva 2004-49 ma kienx indipendenti għaliex it-tim li stħarreġ l-inċident parti minnu kien l intrapriżi pubbliċi implikati fl-inċident ir-renfela fu l eneko parti minnek responsabli stess li jiskonnektjaw is-sistema ta' sigurtà għaliex kien qiegħed jikkawża tardjar fil-ferrovija. Kien hemm ksur ukoll ta' artiklu 22-3 il-vittmi ma kellhomx leħen. Apparti minn hekk eh, l-istħarriġ kif eh, innat ma jidħolx fil-kawżi eh, tal-inċident. Dawk l-affarijiet marbutin mal-entitajiet li semmejt ir-renfel għaddi fuq l-ineko t net, ma kienx hemm evalwazzjoni tar-riskju lanqas. Artiklu 9 tad-Direttiva 2004-49 tas-Sigurtà Ferroviarja jobbliga li jkun hemm evalwazzjoni tar-riskju u l-applikazzjoni ta' miżuri ta' kontroll b'mod li jkun hemm bidliet jekk ikun hemm problemi fl-infrastruttura. Fil-każ ta' dan l-inċident, l-evalwazzjoni u l-kontroll tar-riskju kellu issir fit tliet okkażjonijiet. L-ewwel meta kien hemm il-bidla fil-proġett oriġinali, proġett ta' tnax-il sena li nbidel eh, fi ftit xhur eh, b'mod li ma kienx installat il-sistema ta' sigurtà ERTMS. Imbagħad it-tieni net meta il-kap tal-makkinisti eh, bat messaġġ lil ta' fuq u fuq il- fuq il-perikli li kien hemm fil- f'din il lubija partikolari, hemmhekk ma kienx hemm evalwazzjoni ma sar xejn. U t tilet net kieku dam ma kienx biżejjed is-sistema ta' sigurtà li kien hemm qabel din il lubija din kienet skonnektjata kif saw taraw fuq l-iskrin hawnhekk għaliex dan kien qiegħed jikkawża tardjar. Ma kienx hemm evalwazzjoni tar-riskju, ma kienx hemm kontrolli laqqas dawn it-tliet okkażjonijiet kien hemm ksur tar-regolament 352/2009 li jistabbilixxi l-metodi komuni ta' sigurtà għall-evalwazzjoni tar-riskju. Kiku kien hemm konformità ma' regoli Ewropej min-naħa tal-Istat Spanjol l-inċident ma kienx isseħ. Bekk konna nevitaw 80 mejjet u aktar minn 140 e, ferrut. Dan kieku kiko zammew mal-leġizlazzjoni komunitarja. Konna nevitaw dawn il-vitmi. Kont nejda 80 darba din, pero ma nix bizzejet ħin. Apparti minn hekk, l linja ġiet mitqisa bħala interoperabbli mingħajr ma kien hemm ċertifikat tal-Unjoni Ewropea u lanqas is-sistema ta' sigurtà u e wieħed mir-rekwiżiti li nsibu fid-Direttiva 2008-57. Apparti minn hekk m'hemmx eh, m'hemmx eh, kostanza fl-omologazzjoni tal-ferrovija in ġenerali laqqas konformita ma l-ispeċifikazzjoni tekniċi ta' interoperabilità artiklu 21 tad direttiva 2008-57 l-Aġenzija eh, Ewropea eh, tal-Ferroviji sostniet li dawn il-fatti kellhom rwol importanti f'dak li ġara. Bħala ċittadini aħna konna vittmi ta' inċident gravissimu minħabba noqqas ta' konformità brabta mas sigurtà ferrovijarja min-naħa tal-Gvern Spanjol. Naħsbu li drittijiet essenzjali tagħna inkisru dritt tal-ħajja u dritt tas-sigurtà. Hemm bżonn l-Ewropa hawnhekk, hemm bżonn li jinfetaħ stħarriġ indipendenti. Intom, sinjuri onorevoli, tistgħu tgħinu b'mod li dan ma jiġrix il-ċittadini Ewropej oħra. Meta ma, ma jirnexxinniex eh, bil-pajjiżi eh, niprovaw bl europa Jekk l europa ma tagħmel xejn allura m'hemmx sens li jkun hemm Ewropa. Mrs. Gonzalez Limon, would you like to Signora Gonzalez Limon, u għan of senar tajab il-kuħat pala ċittadini Ewropej, aħna skużawna, pala ċittadini Ewropej, aħna qed nirrisqu din il-pezzjoni qudiem il-Parlament Ewropew għax nixtiequ li Spanja tkun tista eh, timplementa id-direttiva 2004 għal konsumaturi u iktar u iktar Spanja deċaċi kondannata mir tribunal ta' Ġustizzja Ewropej imħabba il-nuqqas ta' implementazzjoni ta' din id-direttiva u aħna qegħdin naraw li ma kienx hemm konformità ta' direttiva fuq din il-linja tal-ferrovija ta' Santiago u għalhekk anke fil-bulletin tal-Istat aħna nafu li ma kienx hemm protezzjoni tal-konsumaturi, ġifiri kien hemm prassi kompetitivi izlejali u dan fl-interess mhux tas-sigurtà imma ta' interess finanzjarju punt ħamsa u reviżjoni eh, tal-linji wkoll għal dik li veloċità qawwija għax ma kienx hemm is-servizzi ta' prestazzjoni li jiġu ma' ferroviji li jużaw din il-veloċità u għalhekk kien hemm nuqqas ta' sigurtà anki jekk kien hemm użu ta' teknoloġiji ta' avangwardja. Fil-bulletin uffiċjali kien hemm li l-linja kellha dawn il-miżuri ta' sigurtà tal-ARTMS waqt ir-realtà kien ma kinitx installata u għalhekk il-Ministru Jose Blanco eh, preżenta u din dan it-tren ta' veloċità uh, veloċi ħafna. Ma din kienet biss miżura ta' evażjoni l-artiklu 18 anke l-attur tal-ingan kien il-gvern stess illi limita ħafna il-ħila tal-konsumaturi u hekk ħa deċiżjoni illi uh, eh, kiku ma kienux ħadu kiku kienu jafu u anki Eh, fil-publikazzjoni tal-reklamar fuq it tren anki ġifiri fuq it-televizjoni ta' tiktar kredibilità illi dan il-proġett ġi kofinanzjat ukoll mill-Fond tal-Iżvilupp Ewropew u kien hemm xi bħala nefqax 150 miljun euro u l-Gvern inganna l-Unjoni Ewropea għax fir-rapport ta' kull sena tal-2013 fuq l-interoperabilità ferroviarja illi l-linja kella E, tamir ta' sigurtà tal-ARRTMS. Imma dawn il-prassi ta' ingann u insidjużi e, ma noqsu ħafna mill professjonal tal-artiklu 50 tal stant il konsumaturi ħasbu li kellhom linja sigura ħafna u kien hemm l izbal li ħadu deċiżjonijiet fuq dawn it-tren għax li kieku dawn il-konsumaturi ma kinux jieħdu din deċiżjoni biex jirfsu fuq dan it-tren u għalhekk qegħdin nitkellmu hawnhekk fuq l-artiklu 17.1 u punt 2 u s-sigurtà tagħna iddependiet biss fuq persuna waħda, il-makkinista ma kinux xafu il-klijenti li li ma kienux, ma kienx qed jimortrassew is-sistema ta' eh, din il-veloċità eh, f'punt li kien l-iktar perikolus li kellu dan ir-rwol u fl-istess waqt kellu wkoll jisma' it-telefonati għal stant Aħna nafu dan kien reklamar insidjus u ta' ingan minnaħa tal-gvern Spanjol u tfisser ukoll il mod ta' 81 persuni illi 180 persuni li tilfu ħajjetom u iktar minn 140 illi eh, eh, nġarbu għal stand. Aħna nixtiequ ngħidu li dan kien ingan. Issa Union Agency for Railways, Mr. Doppelbauer and Christopher Kerr. Please, the floor is yours. Mela kemalilek, iprova kellem fil-qasir, għax ma nix bizziet Thank you, Madam Chair. Grazzi, President, eżis membri tal-Komitat. L-Aġenzija qabel esprimit simpatija tagħna kemm inħossu għall-vitmi iżda nerġa' nieħu din l-opportunità biex nesprimi l kemm inħossu għall assoċjazzjoni tal-vitmi. L-Aġenzija tan Ewropea għall ferroviji waħda għandha responsabilità u l nija biex tiżgura li ċittadini Ewropej il-kelim jgħid li hemm ħoss wara li ma jistax jitkellem bih. Meċa fej li jkollok il-headphones fuq ek meta tkun qed titkellem. Tajjeb. Mela, l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji għandha responsabilità ewlenija fejn għandha tiżgura li ċittadin Ewropew jista' jivvjaġġa mod sigur fuq il-ferroviji. F'dan ir-rigward il-Kummissjoni Ewropea talbuna biex ninvestigaw il-rapport maħruġ mill- mill-korp mil ta' starriċ ta' Spanja. Aħna ma nix isetat biex inwet u investigazzjonijiet u bekk Kenna biss nħarsu lejn il-punti favorevoli għazzena fil-rapport. Il-parir tal-Aġenzija ġie publikat sissa u jiena biss sentenni xi sejbiet ewlenin tal-investigazzjoni. Aħna edna li fil-fatt l-investigazzjoni eh, saret mill-autorità spanjola tal-investigazzjonijiet u di ma kienx skont il-rekwiziti fil- fil-direttiva Ewropea ta' Sigurtà. Aħna diġà għedna li rapport fil-fatt mhux qed jinvestiga sew il-kaġuni ewlenin u il-għaliex aħna ma nisawx niġudikaw jekk eh, ġi investigat, iżda nistgħu ngħidu biss li ma ġiex rapportat u ma kienx hemm sejbet, ma stajniex insibu xi referenza għall evalwazzjoni tar riskju wkoll. Għal darba oħra ma nistgħux nikkonkludu jekk din l-evalwazzjoni riski riskju eh, saret nistgħu nikkonkludu biss illi m'hemmx biżejjed eh, informazzjoni f'dan ir-rapport ma stajniex insibu wkoll xi evidenza dwar l-applikazzjoni tal-direttiva ta' interoperabilità u tal-proċess tal awtorizzazzjoni u bekk ikkonkludejna fir rapport tagħna li l-inċident li seħħ fil-24 ta' Lulju tal-2013 fejn kien hemm il-ferrovija ta' veloċità qawwija li ħarġet mill-binarji ħdejk Santiago de Compostela fej kienem 80 li metu e, kważi 200 li indarbu maġġiġ investigat kif suppost skont id-direttiva ta' sigurta. Grazie ħafna kontribuzzjoni tijak, e, kontribuzzjoni ta' valur oli fil-fat. Grazzi. Il-Kommissjoni Ewropea ed hawnhekk Sur Kar Għandek xi ħaġa xi żid hawnhekk? Ek rajt mill-espressjoni tiegħek iżda għandna l-Kummissjoni Ewropea li għandha xi tajt hawnhekk. Surfiċ. Grazzi ħafna. Iva, kif intqal il-Komissjoni Ewropea kellha l-opportunità biex niltaqgħu mal-vittmi fil-passat u nesprimaw eh, kemm inħossu għalihom għal lar ehm, għallar inċident ta' ferroviji fl aħħar snin. Nixtieq nerġa' nieħu din l-opportunità biex nerġa' ntenni kemm inħossu għalihom. Fil-rigward tal-petizzjoni u kwistjonijiet qudiemna, jidher biċar li aħna nemnu li l-leġislazzjoni fil tal-interoperabilità fiha l kundizzjonijiet biex niksbu l-interoperabilità iżda anki s-sigurtà tas-sistema tal-ferroviji u nemnu li jekk dik il-leġislazzjoni tiġi applikata kif suppost għanna niksbu eh, sistema ta' ferroviji sigura ħafna. Għax nafu li dan huwa mezz ta' trasport li huwa sigur ħafna. Ovvjament dak il-livell ta' sigurtà ma jinżamx kif, eh, kif nistennew li jinżamm f'każijiet bħal dan. Wara l-inċident il-Kummissjoni diġà kienet fil-proċess tal- biex tiżgura l-konformità tal-leġislazzjoni Spanjola mal-liġi tal-Unjoni Ewropea u kienet identifikat il-problemi ehm, illi eh, fil tal-nuqqas obbligi biex il-CF eh, jirrapporta l-vitmi u l-raba tal-vitmi fil-gwad tal-aċċess għall-investigazzjoni. il cf jirrapporta l vitmi u l raba tal vitmi fil tal aċċess għall investigazzjoni Eh, kien hemm eh, azzjoni ta' ksur eh, li jimbeda fl-2012 u anke fil-gwar tal-trasposizjoni tad-direttiva fl-2013 bħala pala ta' dan il-każ l-awtoritajiet Spanjoli ħadu passi biex itejbu s-sitwazzjoni u adottaw digrit reali 623 tal-2014 fl-Ulju tal-2014 l-artiklu 14-4 ta' dan il- ta' dan speċifikament jgħid li vitmi raba jinżammu informati minkejja dik it-traspożizzjoni kellna tħassib kontinwu fil-gwad tal-indipendenza tal tas-CF u sissekwentament kien hemm numru ta', skambji bejn is-CF DG Move u l-Aġenzija tal-Ferrovija. Ferrovija u bħala riżultat naħsbu li passi fil-fatt ittieħdu għal ġejjeni biex issaħħu tissaħħaħ l-indipendenza tal-Aġenzija u bħala riżultat aħna stajna nagħlqu l-każ tal-taksur. Importanti li nenfasizzaw li meta ħadna dik id-deċiżjoni aħna maħniex qed nagħlqu l-għażla tal-Kummissjoni biex tieħu azzjoni fil-ġejjeni jekk fil-fatt jintwera li l-indipendenza tas-CF ma kienieċ eh, riflessa, ma tkunx riflessa fil-ġejjeni, aħna nirrapportaw il-azzjoni taħt il-trattat u anki il-raba pakket ta' sigurtà tal-ferrovija għandha fil-fatt setat partikolari biex naħlu ma' stati membri fuq is-sigurtà u anki mal l-Eġenziji tal-Interoperabilità biex nisguraw li jkun hemm l-applikazzjoni aħjar tad direttivi tas sigurtà fil-ferroviji u jekk ikun hemm bżonn se nagħmlu hekk. Issa frikwart tal-investigazzjoni tal-accident aħna smajna u ħadna nota tas sejbiet tal-aġenzijiet tal-Aġenzija tagħna, l-esperti tagħna fis-sigurtà tal-ferroviji, aħna ma ninsabux fis-sitwazzjoni biex nisfidaw dak li jgħidu huma Ovvjament, jiġifieri bħala riżultat għandna kwistjonijiet x'naraw hawnhekk il-pożizzjoni tal-Kummissjoni fil-kwad tas-sigurtà fil-ferroviji mhix li tagħti tort lil xi ħadd hemm investigazzjoni Spanjola li qed tagħmel hekk u dik l-inkjesta għandha dan ix-xogħol jekk hemm ir-responsabilità kriminali biex jaħdmu fuq dawk il-kwistjonijiet. Aħna nippruvaw niżguraw li s-sistema ferrovija tkun sigura kemm jista' jkun u nitalmu mill-lezzjonijiet u nizguraw li illi nitalmu dawn il-lezzjonijiet. Importanti li kunu nafu li ferroviji bħal avjazzjoni soltu hija sistema sigura ħafna u eh, il-riżultat ta' kollu huwa li l-aċċidenti eh, bħal dawn huma rari ħafna iżda meta isseħħu. is huma katastrofiċi li kienu u f'dan il-każ kien hemm ħafna immwiet u ħafna nies li ndarbu. U bekk l-avjazzjoni żviluppat sistemi eh, biex tipprova tiżgura li prekursuri tal-aċċidenti eh, jiġu skoperti u naħlu fuqhom qabel ma jsaħħu dawn l-aċċidenti. U eh, hemm il-kultura mbagħad li jinkoraġixxi li kulħadd jaħdem fl-industrija tal-avjazzjoni biex jirrapportaw u jkollok eh, sistemi effettivi ta' rapportaġġ fis sistema tal-avjazzjoni tal-affarijiet li jista' jwasslu għall aċċidenti Għandhom sistemi ta' attwali ta' rapportaġġ ta' nefisir li meta jseħħ xi ħaġa eh, hemm ehm, sistema effettiva ta', ta rapportaġġ biex il passijiet jittieħdu. Aħna nemnu li l-ferroviju ma simili għall-avjazzjoni għandna aċċidenti ta' prekursuri ta' aċċidenti u bekk għandna nżidu l-fiduċa mal-impjegati tal-kumpaniji ta' ferroviji biex ikunu jista' jirrapportaw mingħajr ma jħossu li jkunu taħt investigazzjoni huma stess. Jew medda huma stess fir-raba pakkett ferrovija Eh, ta' ferrovija qed ma mal-Aġenzija biex nieħdu passi biex l kultura u anki l-sistema ta' reportaċ. U bekk qed nimxu l qudiem f'din politika biex nagħtu ehm, tweġiba tħassib li qed nisimgħu mill-vittmi ta' dan il-każ. U l-lezzjoni tirana nitalmu minnhom minn dan l-aċċident u minn aċċidenti oħra illi sissa ma tal-mux iżjed minn li konna konfrontazzjoni qed naħdmu mal-Awtorità Spanjoli u mal-Ferroviji kullimkien fl-Ewropa biex nisguraw li konna fil-post sistemi fej prekursuri l-affarijiet li qed imorru ħażin eh, jiġu riportati u passi meħtieġa jittieħdu qabel ma, ma jseħħu xi aċċidenti katastrofiċi naħs nemnu li bekk fil-ġejjeni nkunu nistgħu nsaħħu iżjed is-sigurtà tas-sistema tal-ferroviji. Dak huwa l-approċċ tagħna li qed nafu mal-istati membri kollha bħalissa. Nirringrazzjak, Sinjura President, nirringrazzjak. L-atmosfera kollha fil-kamra fil fatt inbidlet meta naħsbu fil-fond dwar it-telf ta' 82 persuna u iżjed minn 150 persuna li ndarbu. Din hija ħaġa li tafetwana l-koll u nħossu verament għalhekk meta l lura fi Spanja ħudu ma'kom dan, dan il- illi verament qed inħossu għal vittmi u għal raba tagħhom u l-ħbieb tagħhom għal reġun kollu kemm hu. Qed niftaħ il-kelma l-kollegi issa. Iza m'għandix ħafna ħin, fadlinna ftit ftit ħin grazzi għall-interpreti Eh, iżda eh, t-repetuxi xuxin għax kulħadd jaqbel hawnhekk jekk m'għandek xej, xi żid hawnhekk m'għandekx titkellem għax kulħadd jaf il-bażi hawnhekk u nishtiq nipproċedu mod deċenti. Tant għandna ftit ħin u bekk għandkom bis minuta. Angela mela l-ewwel. Grazzi ħafna Cecilia. L-ewwel nett nilqgħu l aqda tal-vittmi u ngħid li aħna konsidrajna dejjem li din il-petizzjoni b'urġenza għandha tkun mm, għal tliet raġunijiet fundamentali rispett tal vittmi ħtieġa li niċċaraw dak li ġara u għaliex ma nafux jekk hemm aktar problemi ta' sigurtà sistematiċi fil-qasam ferroviarju f'pajjiża. Hawnhekk rajna li r rapport ta' appoġġ lil din l-aqda ir-rapport tal-FRA, rapport l ħareġ is-sena l-oħra fejn fih insibu l-iżbalji gravi li saru. Eh, dan ir-rapport li sar eh, kien wieħed parzjali tal-mistħija u mhux iffakat fuq kriterji oġġettivi ta' sigurtà responsabilità kollha ġiet mitfuha fuq il-makkinista. Għal-stant naħseb li wasal iż-żmien li nkun responsabbli u neżiġu l-ewwel net li l-petizzjonijiet jibqgħu miftuħin, it-tieni net nitolbu li jkun hemm rapport uffiċjal din id-darba u li jkun jorbot lill-Aġenzija ta' Sigurtà Ewropea nitolbu li l-Kummissjoni tiftaħ eh, file pilota eh, fisem dan il kumitat biex naraw kif saret eh, l-investigazzjoni u fl-aħħar net nerġgħu niddiskutu din il-petizzjoni meta jkun hemm it-tweġibiet meħtieġa u nagħlaq biex ngħid dak li qed fil-bidu b'rispett tal-vitmi l-inqas l-inqas huwa li l-Kumitat ta' Investigazzjoni kellu jkun dinjituż, però naħseb li sarridu naġixxu aħna għaliex hawnhekk kien hawn ksur tal-leġiżlazzjoni Ewropea. Mrs. Grazie, signora Tanoka. Grazie ħafna. Mela se nitkellem fil-qosor. Ovvjament inħoss ħafna simpatiji tagħna, kondoljanzi tiegħi. Lil dawk li tilfu in-nies f'din traġedja. Il-proposta tiegħi hawnhekk hija illi l-ewwel net għandna eh, nitolbu niktbu lill-Gvern Spanjol biex jagħmel investigazzjoni oħra għabbazzi ta' dak kollu li smajna mill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviju u anki għall mil komissjoni eh, Kondoljanzi lil dawk li resu l-petizzjoni u anki l Anna Miranda li kienet membru tal-Kumitat i għamlet ħilita biex tressaq din il-petizzjoni u ġiet hawnhekk personalment f'Diċembru tal-2015 fil ta' din situazzjoni, kondoljanzi lilkom għall-vittmi. Naħseb li jridu nieħdu deċiżjoni qawwija u niktbu lill-gvern għall investigazzjoni oħra. Grazzi. Signora Albiol. Muchas gracias. Grazie ħafna. L-ewwel net nixtieq nitkellem fuq l-appoġġ kollu għal din il-ġlieda li qegħdin jagħmlu din l-assoċjazzjoni tal-vitmi ġlieda għal verità biex toħroġ il-verità naf illi hawnhekk fil-komitat nistaw eh, nagħtu dan l-appoġġ nitkelmu nitkellmu fuq is-sigurtà fuq il-ħajja tan-nies u għalhekk hemm żewġ affarijiet fundamentali fuq il-leġiżlazzjoni Ewropea kif diġà tkellmu il-petizzjonanti fuq in-nuqqas ta' informazzjoni lil vitmi, in-nuqqas ta' trasparenza fuq din il-proċess ta' investigazzjoni u fuq in-non konformità ta' direttivi Ewropej fuq is-sigurtà u n-nies li mietu n-nies kif okkupaw il-ferrovija dawn huma kollha affarijiet, l-installazzjonijiet, it-teknoloġija disponibbli biex ikun hemm l-informazzjoni mogħtija lil makinista biex innaqqas il-veloċità u jafas il brejk u għal stant aħna nafu fuq dan il-rapport tal-Aġenzija tal-Ferroviji Ewropea illi ma kienx hemm investigazzjoni eh, fi dettall u għalhekk naħseb dawn biżejjed biex ngħidu illi hu neċessarju illi jkun hemm kummissjoni ta' investigazzjoni li jkollha mhux responsabiltajiet politiċi imma toħroġ bil-verità imħabba il-vitmi u jekk hemm bżonn li jkun hemm bidla fl-elementi tekniċi ma jkun xejn xaqsam mal-ħin jew mill spejjes jew fuq kampanja elettorali jew aġendi politiċi jina naqbel bisħiħ ma dak illi saqsejna għal-għalaw saqsawa liħ il-petizzjonijiet ġifiri li kunem s-sġu naħta autorità Ewropej u l-ek li kunem dan il-komitat ta' peti illi jitkellem ma' dawn l-autoritet spanjoli, l autoritet u kol tal-parlament tal-reġun tal-Santiago biex tassow ikunem partecipazzjoni u konsultazzjoni pubblika. Grazie ħafna. Thank you, Beatrice. Grazie, Beatrice. Grazie, l-appoċ kollu tijaj u nilqaw koll il-petizjonanti. Rajnjom diversi drabi hawnhekk il-dawn mhux se noqgħod intenni dak li qalu kollega tiegħi naħseb li din il-petizzjoni li tibqa' miftuħa proċess għaddej naħseb li dan il-kumitat irid jitlob lill-Gvern Spanjol li jinfetaħ jiftaħ inkjesta li il-Kummissjoni Ewropea xi snin ilu sur Fitch għadha ma ppreżentax dan ir-rapport prezentat il-konklużjoni tagħha qalet li ma kienx hemm indipendenza f'dan il-kumitat. U allura kien hemm sorta direttiva Ewropea għal daqstan ċarezza li hija meħtieġa dik hija importanti. Mhux qegħdin nippuntaw eh, nippuntaw subajna, però rridu nagħmlu kienu responsabbli u d-direttiva Ewropea hija parti mill-Korp Leġislattiv Ewropew Għal daqstant u ċar li hemm proċess legali Hemm gvern ġdid fi Spanja wkoll li jista' jassumi b'mod dirett u onest responsabilitajt tiegħu u minn dan il-kumitat tal-petizzjonijiet li jirrappreżenta il-500 miljun Ewropew hawnhekk se nagħmlu xogħolna. Dan il-kumitat ukoll jista' joħroġ b'xi komunikat pereżempju jitkellem fuq in-nuqqas ta' trasparenza tal- ta' l investigazzjoni li saret. Intom tafu li naħdmu fl-imkien, pero nitolbu kol li jintom tamlu xolkom u kol Kummissjoni. Grazie ħafna. Thank you, Beat. Grazie, Beatrice Rosa. Si. Iva, grazie ħafna l-ewwel net kif intqal jina u koll nishtiq nuri l-appoċ għal assoċazzjoni tal-vitmi Alfija u ovvjament dit tkun priorità tal-awtoritajiet tal-Ministeru tal-Iżvilupp fil-fażijiet kollha tal-investigazzjoni. Jidher li hemm proċediment eh, ġudizzjali għaddej u hemm investigazzjoni legali għaddejja u naħseb dawn importanti għax wara kollox l autorità indipendenti biex titratta dan is-suġġett, imma jiena Forsi naħseb li hemm kontradizzjoni bejn dak li qed jgħid ir-rapport tal-Assoċjazzjoni tal-Ferroviju dak li qed jgħid ir-rapport Ewropew wieħed jgħid wieħed indipendenti l-oħar tgħid li le u għalhekk wieħed jgħid li mar fil-fond l-Ewropej jgħidu le u għalhekk hemm bżonn illi fil dan il kumitat inkunu nistgħu nitkellmu naraw l-affarijiet differenti u naraw li mi l-verità għax hemm kontradizzjoni bejn minn qed jgħid ħaġa minn qed jgħid oħra. U għalhekk l-Aġenzija Ewropea eh, ovvjament eh, hija ma tistax tibrika xejn għax dan din l-Aġenzija fi Spanja hija indipendenti mill Ministeru ta' l-Iżvilupp imma biss illi il-stat eh, Spanjol qal illi mhuwiex kompetenti biex ħarġ dan ir-rapport u għalhekk hemm bżonn illi nħallu miftuħa din il-petizzjoni u niċċarawa s-sitwazzjoni eh, naraw ftit il-verità li mi u nixtu dawl fuq din il-kwistazzjoni u hemm bżonn illi jekk il-poter leġislattiv u dak li għandu bżonn jgħat mhux hekk qed inħaltu setat tal-entitajiet differenti biex hekk toħroġ il-verità żgur. Now I have Miss Issa Signora Senra. Sur Nart e Sur Gutierrez. U bekk eh, eh, dakaj konkludi l-lista tal-kellima. tripetux Trepetux li xulxin jek joġobkom, aħna kullħat sejr fil-istess direzzjoni u naf kif għanni nikonkludi. Fil-qosor jek joġobkom. Signora Senda. Gent, mela l-għawennet. Solidarieta tijaj mal-vitmi ta' dan l-inċident gravissimu li jekk l-awtoritajiet Spanjoli kienu responsabbli u kieku ddeċidaw li jipprivatizzaw id-drittijiet tal-persuni qabel interessi ekonomiċi, drittijiet tal-persuni, s-sigurta' tagħhom hawnhekk kieku mhux qegħdin hawnhekk nitkellmu fuq dan l-inċident gravissimo kif għalulna n-nis li intervjenew seta' jiġi evitati tinnet naħseb li mhux aċċettabbli l-qaset kull l-awtoritajiet jiġħdu l-vitmi l-soċjetà il-verità. E, Sinjora Estera, senti tixtieq konta fil verità Il-verità rridu nkunu nafuha permezz ta' inkjesta indipendenti, inti taf li il-bord li ġi kostetwit Spanja mhux indipendenti. Għal daqstant Ma naħsibx li għanna naċċettaw minn naħat dan il-komitat il-petizzjonijiet li saru hawnhekk minn dawn in-nies li intervjenew fis-sem l-Assoċjazzjoni tal-Vitmi hemm bżonn li nkunu nafu x'in il-verità għaliex din hija l-unika garanzija li nistgħu nevitaw inċidenti ġodda u li fuq kollox namlu appell għal responsabilità b'mod li l-awtoritajiet dejjem ippoġġu id-drittijiet tan-nies qabel interessi ekonomiċi. Grazzi. Jo non lo so, lo quiero saber. So, Rosa, I'm sorry. Mr. Nard, please. Mr. Nard. Años antes, no tantos, de que se produjera el Mela, ftit snin qabel dan l incident kien hemm inċident ieħor fil aeroport ta' Baraħassu kien hemm ukoll il-miet ukoll dan kien incident famuż eh, ta' Spanja imma nista' ngħid ukoll illi fi Spanja il-Kumitat ta' Investigazzjoni Indipendenti hija kontradizzjoni per se għax huma jinvestigaw però mhumiex indipendenti għalhekk jiena nifhem eżatt meta fir-rapport hemm miktub ta' parti tal-Aġenzija Ewropea mhix indipendenti sija għax anke f'dawn l-inċidenti tal-ajru u kol. U għalek il-Komitat Investigazzjoni eh, jitraw me responsabilta. Anke ma jkun hemm limit, id-dinja ħaġa gravi ħafna għax investigazzjoni mhux biss edha meg biex tpoġġi minu ħati fil-quċċata tal-prioritajiet. Imma dinja ħaġa gravi ħafna illi l-amministrazzjoni eh, ma teħux responsabilta u iżom l-istess ta' riskju u għalek Jiena nista' ngħid biss illi nappoġġa din il-petizzjoni minn naħa tal-Assoċjazzjoni tal-Vittmi. Thank you, thank you. Mr. Gutierrez. Sir Gutierrez. Mikrofon Grazie, Presidente. Grazie. L-għonet. Infakkarkom li wara l-smajt l-intervent tar rappreżentant tal-Assoċjazzjoni tal vittmi Erġgħet ftakart dak kollu li għaddejna minnuħ aħna l-Ispanjoli eh, b'dan l-inċident tal albija Nixtieq nitrasmet il-kondoljanzi tagħna eh, lilkom għaliex dan kien inċident li kommovina ħafna lilna lill-Ispanjoli. Huwa minnu wkoll li meta jkun hemm inċident bħal dan ir-responsabbli pubbliċi jiggarantixxu tliet affarijiet fl-istess waqt. L-ewwel net appoġġ lil vittmi dina dik dejjem l-ewwel ħaġa. It-tieni net spjegazzjonijiet ċari oġġettivi wkoll fuq dak li ġara u mbagħad nipprovaw nitalmu minn dak li ikun ġara biex ikon lezzjoni għal ġejjin. Aħna se nappoġġaw it-talba tal-vitmi f'dan l-ilment tagħhom nitolbu ovvjament li l-informazzjoni kollha qegħdin jitolbu trasparenza u li tiġi mtejba l-kompożizzjoni tal-Kumitat ta' Investigazzjoni b'mod li niggarantixxu l-indipendenza tagħha. Mhux tansew l-ħsara li saret, però huwa tawwen sal dawk li jaħtieġu l-verità b'mod li jerġgħu ġibu paċi f'qalbhom nixtiequ nitolbu li jkun hemm ċerta veloċità fl-investigazzjoni li għandha ssir b'mod li tara min kien responsabbli. Ah, Napoġġaw li tibqa' miftuħa din il-petizzjoni fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet u nitolbu lill ġustizzja biex taġixxi b'mod veloċi Grazzi ħafna. Mela, nerġu nagħti kelma lill-petizzjonanti fil- biex jitkellmu fil-qosor ħafna. Mbagħad nikkonkludu. Kelma lilek. Iva, tajb ħafna nixtieq biss ngħid lis sinjura Strada u lill kummissjoni ngħid il ma kellhomx raġun għax anzi ir-rapport stess, mhux ir-rapport tagħna, imma r-rapport stess fil-paġna 21 hemm miktub hemm id-direttur u responsabili ħor għamlu parti minn dan il-komitat. Sinjura Seras, hemm bżonn ikonna naqra serjetà għandna 22 82 eh, persuni li tilfu ħajjithom aħna mux nishtiqu biss tħossu għalina, ma aħna nishtiqu komitat indipendenti, demokratiku, trasparenti, bizzet mux il-kondoljanzi u l-Kummissjoni ma tidqgħodx tkellimx fuq l-avjazzjoni. Hemm bżonn tapplika biss il-liġi li kienet fis-seħħ. Jiena hawnhekk qiegħed fil-Parlament mhux għal kondoljanzi imma għax serjetà qegħdin nitkellmu fuq liġijiet u direttivi li ma ġewx eh, implementati u għanna daw il-familji kollha li ġew meqrudin u għal dastant mhux iktar minn hekk għax l-affarijiet l-oħra Listen, I would really not want to open for any discussion at this point. niftħu iżjed diskussjonijiet l u U ikonna għal dawk li mietu, dawk li ndarbu. M'għandniex ikonna diskussjonijiet politiċi fil-kamra tiegħi tal komitat f'dan il moment Pala rispet da. Nixtieq nagħti l-kelma lilek, Sinjura Gonzales Limon, eh, għal ftit minn, ftit ħafna, zammu mal-sibiet tiegħek u x'tixtieq tara li nagħmlu. Nixtieq ngħidha la Sinjura Staras li qed titkellem dwar proċess ġudizzjarju, però hawnhekk qegħdin fentita politika mhux ġudizzjarja. Eh, dawn Jamlu xogħolhom l-ambitu politiku jagħmel xogħlu. Enta ma nafx hekk tafux, però fl-aħħar kawża ta' ratifikazzjoni tal-proċedura ġudizzjali wieħed mill-esperti fuq il-mistoqsija tal-imħallef jekk kellux esperjenza fil-qasam ferroviarju għal meta kien żejr kien jilab bil-ferroviji u xejn iżjed. Thank you. Grazie. Mela jiena se nikkonkludi issa għax l-interpreti tal-waqt se jitilqu. Mela, l-ewwel net l-Aġenzija Ewropea għall ferroviji grazzi ħafna kontribuzzjoni tiegħek tagħkom, grazzi tal-li qegħdin hawnhekk. Din dan huwa eżempju eċċellenti tal-kooperazzjoni interistituzzjonali bikom hawnhekk fran il-Kumitat fil-Parlament Ewropew. Kif l-Aġenzija qalet il-kompożizzjoni tal-tim tal-investigazzjoni ma, ma żgurax l-indipendenza tal-istħarriċ u ma kienix skont ma wieġbitx għal mistoqsijiet ewlenin għal frigwat ta' kaġuni ewlenin u li dawn il-mistoqsijiet kellhom xaqsmu mal um, involuti fit-tim tal-istħarriċ pala difineko, eccetera, u l-funzjonament tal-DGF l-autorità tal-investigazzjoni ma kienx skont ir-rekwiżiti tal-indipendenza fil- fid-direttiva tas sigurtà tal-ferroviji l-artiklu 21 u għalhekk l-obbligu illi jinvestigaw l-aċċidenti tal-artiklu 19 ma eh, ma ma twettax. U għalhekk il-Kumitat illum jixtieq idur lejn il-Komissjoni u najdu li din dan l-istarriċ indipendenti għandu jisseħ eh, immedjatament eh, għandu jisir taħt il-supervizjanza tal kommissjoni u bekk u għad dmir tal kommissjoni li tamelek u t-terġa l-ura għanna b'din eh, bir-riżultati tal-istarriċ indipendenti għalina għal dan il-komitat. Naħseb li dan huwa dmir reali tal-Kommissjoni tal biex tieħu dan ir-rapport bl-ikbar serjetà u, u tagħmel dan ix-xogħol. Investigazzjoni fejn għanna konna l-rekwiziti kollha tal-indipendenza u għandha tindirizza eh, djufija identifikata f'dan ir-rapport, identifikati f'dan ir-rapport u anki fir-rapport Spanjol qabel eh, dan ir-rapport naħseb li kollegi jaqblu li għandna nagħmlu hekk qed nistennew għanina l-kooperazzjoni tajba ħafna mal-Kummissjoni dwar dan il-punt. U bekk inkunu nistgħu l lura għandkom għal iżjed informazzjoni u għal xi mistoqsijiet forsi tistgħu tajnuna. Intkom l-esperti. U issa l-Assoċjazzjoni tal-Vitmi aħna nistgħu nagħmlu segwen nistgħu nagħmlu dan din hija wata mill-petizzjoni li żed seri li ċevejna intkom għandek il-kondoljanzi l-ikbar kondoljanzi minn għandna mill-kumitat, mill-esperti u se nipprovaw insolvu il-problemi. il problemi erġaw lura fi Spanja għand il-familji tagħkom, grazzi għall kontribuzzjoni tagħkom, grazzi tal liġejtu ġejtu hawnhekk, nibqgħu biex bix-xogħol tant tajjeb li qed nagħmlu hawnhekk. Mela, l-ikla tajba lill kollegi nerġa' narakom fit-tlieta ta' nofsinhar. Grazzi.